welcome everybody to our um, Merħba lil kulħadd tal-laqgħa tagħna tal-Kumitat Libe. U nitlob lil kollegi u lil membri u l-assistenti tagħhom sabiex hekk iġobhom isibu posthom. Nippruvaw nibdew il-laqgħa. M'għandix dubju li fil-frattemp jinaqdu magħna ħafna kollegi oħrajn. Nibda mela l-ewwel bl-aħbarijiet. Jina se nkun qed immexxi din il-laqa għaliex is-sur marrajx ma setax ikun hawnhekk illum wara nofsinhar iżda ħajkun qed imexxi il-laqa ta' għada. Punt 16 il-vot fuq id-dokumenti il vot fuq id dokumenti tal vjaġġar Ewropej Ewropew għal-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment ħaj jiġi pospost jekk m'hawnx oġġezzjonijiet jien allura ngħid inqis l-aġenda kif ġiet modifikata adottata. Sfortunatament illum ma nistgħux lkom interpretazzjoni lejn il-Kroat u l-Irlandiż l-allum u l-qasada. Issa, ħana ftit ir-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi biex jekk til tilqawhom għandna il-ħatra tal-rapporters. Is-Sinjura Gabriel ġiet maħtura rapporter għal dawn il-fajl il-konklużjoni ta' ftemiet ta' tneħħa tal-viża għal zjarat osra bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gżejjer Solomon, il-Mikronezja, Tuvalu u l-Gżejjer Marshall hija ġiet maħtura wkoll rapporti għal proposta ta' regolament tal Parlament Ewropew u l-Kunsilli temenda regolament li jelenkaw il-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom li ikollhom bil-fors viża meta jkunu qegħdin jaqsmu frontieri esterni u dawk ċittadini li huma eżentati minn dan ir-rekwiżiti studjas demeraġija kol maħtur rapporter għal proposta ta' regolament li da regolament li telenka pajzi terzi li ċittadini tagħhom li ikollhom viża meta jaqsmu frontieri esterni u ċ-ċittadini li huma eżentati minn dak ir-rekwiżit riviżjoni tal-mekkaniżmu ta' suspensjoni f'dan il-każ. Is-Sinja Fajon ġiet maħtura rapporter għal proposta ta' regolament li jelenka il-pajjiżi terzi għal darbohra li ċittadini tagħhom idu jkollhom viża meta jaqsmu frontieri esterni u dawk li ċittadini huma eżentati minn dak ir-rekwiżit f'dan il-każ il-Kosovo. E, Sur Mraġi maħtur rapporter għal l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea tal-Azil li tirtira il-regolament 439 tal 2016 Is-Sinjura Kiniċi ġiet maħtura rapportera l-opinjoni fuq il-rapport annwali dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea il ġdida kontra l-frodi. U il-Kumitat Ewlini hawnhekk u l-Kumitat Kont dawn kienu ir-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi fuq dawn ir-rapporti u l-opinjonijiet kulħadd jaqbel mela iva. Imbagħad għandna l-adozzjoni wkoll tal- minuti tal-laqa ta' 25 ta' april u l-ewwel ta' ottubru april ta' 2016 ottubru 2015 hekk m'hemmx oġġezzjoni tal-dawn il-minuti dawn adottati wkoll. U nistgħu nibdew issa allura bl-aġenda vera u propja ta' din il-laqa. Għanna konsiderazzjoni ta' bassa rapport u skambju ta' opinjoniet fuq il-protokoll biex jiġi eliminat il-kommerċ il-leċtu fil-prodotti ta' tabak, ġifiri il-konvenzjoni għafas ta' WHO fuq il-kontroll ta' tabak. Dejjem sakemm id-dispożizzjoni tal-protokolli għaw taħt titolu 5 ta' parti 3 ta' trattat tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea huma relatati dan bazi tal-rapport ta' Sinjura Anderson li ħad għatmana magħna aktar tard ta' dak kif ikkuntatjat is-Sekretarjat fil-fatt nibdew id-diskussjoni mingħajra i tisħol aktar eh, il qoddim Il-koordinaturi qablu li jkun hemm skambju ta' opinjonijiet mal-rappreżentanti ta' Olaf u Digi Sante. Għalek, l-ewwel ħanaddi il-kelma lil Sur Rubling minn Olaf u wara is-sur Borkowski minn Digi Sante. Wara niftaħ id-diskussjoni għad-dibattitu. Sur Rubling jek jogħġbok. Grazzi, Signor Presidente, buona of it-tajjeb. Għavolja, Signora Rapporter, miex edha unnek, Signora President, jina niftaħ il-diskors tijaj billi um, la proset tal-xol uh, tajjeb u rapidu li għamlet fuq din rakkomandazzjoni. Naħseb li il-kummerċ li xtu fit-tabak hija ħasibna koll wkoll l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea jitilfu biljuni fit ħul pubbliku kull sena. Anki dak kontrabandu jimmina politika pubblika illi tkun saret f'interess tal-saħħa pubblika u l-prezzijiet baxxi illi il-kontrabandisti jinnexilhom iġibu jagħmlu l-sigaretti aktar aċċessibbli anki għaż-żgħażagħ u fl-aħħar mhux l-inqas il-kontrabandu huwa għajn kbira ta' għajn importanti ta' eh, flus għal kriminalità organizzata. Allura, xnafu, nafu li dan huwa fenomenu komplessu, mux ħajkun hemm miżura waħda illi weħda ħajjuna xira twaqfu. Għalek, xem bżon isir, irridu nirrivedu konstantament il-kaxa tal-odda tagħna u naraw x'nistgħu nagħmlu sabiex kemm jista' jkun indirizzaw dina il-problema tal kutrabandu tat-tabak. Erba snin ilu għal dan il-għan il-Kommissjoni prezentat dokumenta strategija fejn għamlet analizi u xirrit isir biex inżidu il-ġrida kontra dan it-tip ta' kutrabandu u hemm stati membri illi attualment għadin eh, jużawa u jimplementawa din l-istrateġija permezz ta' miżuri operattivi implementativi u ta' implementazzjoni leġislazzjoni kif għandna l llum u miżuri ta' politika. Kif tafu, Għanna wkoll direttiva ta' sentejn ilu li tinkludi dispożizzjonijiet importanti ta' intraċċar. Issa, aħna, Olaf, imħazbin mod partikolari dwar sigaretti li daħlu fis-suq tal-Unjoni Ewropea b'kutrabandu minn pajjiżi terzi. U għalhekk, issa dan il-protokoll ġdid li għandna qudiem dan il-kumitat huwa inizjattiva ewlenija għax tindirezza il-kontrabandu fit-tabak minn perspettiva globali l-Unjoni Ewropea għanna nkunu gburin illi għadin nieħdu pozizjoni u azzjoni u nittamaw li eventualment il konsil u il-Parlament ikunu jistaw u koll jiratifikaw dan dokument Aħna minna ħazal kummissjoni nil-għaw u koll appoċ li l-Istati membri u rew għal dan il-dokument u nittamaw li jissa anki il-Parlament javvanta f'dan il-proċess ta' ratifika raġunijiet legali aħna il-rakomendazzjoni ħanaqsmu għaf dokumenti separati. Separati iżda ovvjament interrelatati. Għanna kontenti il-Komitat Inter tiġa ta' appoċ sħiħ li dokument liħor ta' ratifika. Issa t-tini wieħed huwa dan li għanna qoddimna l-lum u għahna nishtiqu nappoġġaw la bosta rakkomandazzjoni illi għedha tressa il-rapporter. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Rubling, issa sur Borkowski. Grazzi, Signora President, jiena nista biss naqbel 100% ma dak li qalu il-rappresentanti ta' Olaf Digi Sante u koll tqis dan il-protokoll bħala strument importantissimu aħna minna ħatana. Skont id-direttiva tal-prodotti ta' tabak għanna artiklu 15 illi iddaħħal sistema Ewropea għall-intraċċar Din hija waħda mid-dispożizzjonijiet ewlenin fil-protokoll u l-implementazzjoni tagħna il-ħidma ta' implementazzjoni għandha twassal għat twaqif ta' sistema sa' Mejju 2019 qabel dati ta' skadenzi illi iwaqaf il-protokoll u bekk aħna nittamaw illi nkunu għadin immexxu nkunu fuq qoddim net tal-implementazzjoni tal-protokoll fuq livell dinji u għal daqstant nirringrazzja l parlament għal l-appoċ kontinwu għal din l-inizjattiva. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Borkowski. Wasalt eżat fil-ħin, Sinjura. Għadna kif smajna il-rappresentanti ta' Olaf, sur Rebling u ta' Digi Sante, sur Barkowski, interventi osra fuq din il-kwistjoni u jak ta' taċċetta nista' nadilek il-mikrofonu issa. Iva, grazzi ħafna u eh, skużawni. Illu wasal tard, tlaqt mid-dar il-biraħ fis-sitta wara nofsinhar. Sibni li sal fil-ħin imma xorta ma nesċi li jizdob xtiċiet wara u kelli noqgħod ukoll f'lokanda. Kif tafu, t tabak joqtol 6 miljon ruħ fis-sena u għalhekk importanti illi ikollna din it-tip ta' diskussjoni għaliex kif nafu dawn huma sustanzi um, illi joqtlu u tajjeb li niddiskutu il-protokoll ta' WHO fuq il-kummerċ il-leċtu ta' tabak u għanna fil-fat il-Olaf u il-DG Sante għawnek maħna u sabiex biex niddiskutu l-implementazzjoni tal-protokoll u l-artikli relevanti. Il-mira għawnek tal-protokoll ija illi il-katina tal-provvista tkun aktar sigura lan tal-protokoll huwa li jkun hemm l-informazzjoni li tgħaddi matul il-katina kollha kemmi kemm jitħallas il-dazzju u ma jkunx hemm iktar obligi. Importanti li niftakru f'artiklu 8 tal-protokoll illi jobbliga l partijiet jagħmlu intraċċament, jkun intraċċar globali, din hija problema attwali Għalhekk hemm bżonn li tiġi nfurzata din soluzzjoni globali għal problema globali u jiena flimkien ma' MEP zoħra ħdimna sabiex il-protokoll jiġi ratifikat ukoll mill-Unjoni Ewropea. Iżda jien għandi ċerta tħassib kif għandhom MEP zoħrajn dwar ir-relazzjoni li għandha l-Unjoni Ewropea mill-industrija tat-tabak. Dan inqisu bħala ostaklu għal ratifika Jiena nemmen li relazzjoni hija waħda wis mill-qrib għaliex l-industrija tat-tabak ġiet identifikata bħala imsieħba tana fl-eliminazzjoni tal-kummerċ il-leċtu. Għalli ħafna nies baqgħu bla klima għalli għad il-ħagġa xekk imur l-ura għal l-2008 kienem erba kumpaniji tat tabak illi qalu li huma ħatja li jgħinu l-nies li kollhom prodotti ta' tabak li ġew prodotti fil-Kanada illi ma kienu xippakettjati u laqas f'konformità mar regoli wala kollha famel investigazzjoni u dawn huma kumpaniji li ġew akkużati ta' attivitajiet ta' eh, kutrabandu anke fil-vant nofsani għalhekk tajjeb illi kellna dawn iż-żewġ kelliema jiddispjaċini illi tlift l-introduzzjoni, forsi tkunu tistaw ittuni daqxejn il-ġesta dak il-intqal aktar il-qoddim, għalix aħna informati illi il kommerċi leċtu fit-tabak zdiet fil-fat u li s-sigaretti qed jiġu esportati lejn postijiet mingħajr suq ċar u mbagħad jiġu importati illegalment permezz tal ċirku ta' kontrabandu lura lejn per eżempju Wales, ecc. U ċertu tabak u eh, sigaretti illi jiġu mitlu jiebu jisparixxu b'mod misterjuż anki ditti marufa u jiena nixtieq nkun naf forsi minnaħa ta' rappreżentanti tad-DG dwar il-pożizzjoni tagħhom dwar dan u forsi biex naċċertaw wara r-riżultat tal-istudju tal-Ombudsman jekk il-Kummissjoni kollha kemmi ix qed taħdem biex tapplika artiklu 5.3 fuq il-Konvenzjoni qafas tal-kontroll tat-tabak u mhux biss eh, DG Sante illi hija d-DG li titratta is-saħħa. Il- sistema ta' kontroll u traċċar ta' prodotti ta' tabak eh, trid tintuża. Imma l-affarijiet kif huma bħalissa qisu għandek in-nies li suppost huma meqjus jinżammu taħt supervizjoni li rridu noqdu attenti għal-jom, għadin għam li l-om eh, responsabli mill-li eh, jaraw l-affajt kif inuma. U fl-opinjoni tijaj għallura l-industrija tat tabak edha taħdem sabiex pajizi u organizzazzjoniet ma jinaqdux ma dan il-protokoll u mhux bil-kontra u il-PMIs fil-fatt namlu ċara l-azzjoni legali tal-Unjoni Ewropea fl-2014 turi l-involviment tal-industrija tat-tabak fil-kummerċ illegali u minħabba fekk il-PMO kellu iħallsu madwar 1.25 biljuni l-Unjoni Ewropea u mhux b'karità din dina għal raġunijiet legali, soluzzjoni legali u dak il-protokollu għacċar jgħida ċara illi l-industrija tat tabakki parti mill problema u għalek ma tistax kun parti mis soluzzjoni Dan bla dubju din eh, hija ġlida, gwerra bejn l-industrija minnaħa u il-konvenzjoni minnaħa l-oħra artikli 12 artikli 5.3 u koll illi jemlu għacċara li li tukunem separazzjoni, divizjoni bej l-industrija u l-oħrajn kolla involuti, b'mod partikolari il-relazzjoni din li tukolla ma kwalunkwe zvilup ta' politika. U l-iktar li ħasibna l li iktar minn met għattur madwar id-dinja daħlu fiftehmit volontarji mal-industrija li onestament naħseb li jipperikola eh, tħul fis seħħ ta' dan il-protokoll u għalhekk bħala rapporter eh, li għandi f'interess tiegħi li mmexxi dan il-protokoll għandi ħafna se, eh, dubji seri dwar is-sistema tal-PMI bħala sistema ta' traċċar għaliex di fil-verità hija bis-sistema ta' kodiċi ġenerali di illi ma joffru fil-verità l-ebda tip ta' sistema ta' intraċċar. Dinna qed tiġi protetta mill-sistema ta' mill-industrija tat tabak u ma nafux eżattament allura x'tinkludi u x'qegħdin jagħmlu dawna minn warajna. Jiena naħseb illi l-affarijiet huma ċari anki fid-daw tal-investigazzjoni ta' Olaf. U dak li ntqalu kol f'bosta komitati u bosta drabi matul id-direttivi ta' prodott ta' tabak li ġustifikata tħassib illi għanna dwar l-irwol ta' l-industrija ta' tabak. Hemm ħafna iżjed li nista' ngħid, imma nixtieq nisma' wkoll dak li għandhom xi jgħidu l-oħrajn, speċjalment forsi għaw la fikun nabdaq xejn informazzjoni dwar fiex tinsab l-investigazzjoni. U dak il sar ukoll fir-rigward l-allegazzjonijiet kontra l-industrija tat-tabak. U nixtieq inkun naf ukoll jekk il-Kummissjoni xittina u id-dan tisma' lill-Ombudsman jekk ir-riżultati fil-fatt li miġ diġi waħda biss li qed tieħu ħsieb u taċċerta li l-politika tas-saħħa tiġi imħarsa u li hija r responsabilta tal-Kummissjoni kollha kemm U biex inkunu nafu wkoll jekk iż-żewġ organizzazzjonijiet illum jaqblux illi li tkun hemm xi tip ta' avvanz bl-Unjoni Ewropea tirratifika il-protokoll u biex nieħu idea daqsxejn ta' x'taħsbuha intom fuq il-ftejjin bejn l-Unjoni Ewropea u l-industrija tat-tabak. Għaliex kien hemm riżoluzzjoni li għaddiet minn Strasburgu wkoll illi ma jiġix ximġedda dan il-ftejim li suppost isir f'Lulju. Kellna votazzjoni riċentement, grazzi. Anderson, uh, I give the floor now. Grazzi, naddi issa l-kelma li Shadow għal PPS e, su Schroeder. Grazzi, mux biss tabak, il-kummerċ il-leċu ta' tabak jiswa ħafna flus imma anki jimmina il-politika ta' saħħa. il bandu ta' sigaretti li jagħmilha possibbli li wieħed jevita il-leġiżlazzjoni u limitazzjonijiet u l-azzjoni li qed tittieħed u l-politika sabiex wieħed inaqqas it-tipjib, speċjalment fost iż-żgħażagħ. Għalhekk importanti li niġġieldu mhux biss il-kummerċ eh, il-leċtu imma anki eh, tipjib mod ġenerali. Hawnhekk għandna għadin nitrattaw kustjonijiet ta' manufattura illeċta u u kontrafatta. U sfortunatament minħabba il-marġini kbar ta' profitt tal-produzzjoni ta' eh, tabak illeċtu eh, faċilitata miljun euro tista' tiġi faċilitata eh, b'kunsenna waħda eh, ta' sigaretti u Għanna u kol prodotti. Anzi, għanna kas u dim Olaf ta' 98 fejn inqabdu 8 miljon sigaret u setaw jina taw id-dettal tal-post data u ħin ta' manifattura ma ma kinnux jafu lil min imbija oriġinarjament is-sigaretti. Il- kummerċ il-leċtu ta' tabak huwa wkoll ħafna drabi imur li qliħ biex jiffinanzja l-kriminalità organizzata. Minħabba natura klandestina tas suq eh, illegali, informazzjoni dwar dan il-fenomenu ma biss stimi huwa stmat illi ir-rata ta' interċezzjoni tal- Eh, Kummerċi il-leċtu huwa l-iżjed l-iżjed 10% u l-affarijiet li jinbidlu. Il-natura globali u komplessa ta' dan il-kummerċ il-leċtu jagħmilha diffiċli wieħed jindirizza u għalhekk hemm bżonn ta' rispons internazzjonali koordinat u koordinat u regolamenti eh, internazzjonali aħjar u ma importantissimu evidenza ġdida turi il livell ġenerali tal-kommerċ lex li mhuwiex relatat direttament mal-livelli fiskali u il- il-prezzijiet ta' tabak jaqgħu qes relevanti milli il-possibilità li pajjiż għandu biex jiġġielet il-kummerċ il-leċtu fil-fatt. Intraċabilità sħiħa ta' prodotti ta' tabak huwa possibbli u huma x'numa l-intraċabilità xorta benefiċċji huma kbar ħafna minn perspettivi ekonomiċi u soċjali dan jwassalna għal kemm importanti sistema ta' traċċar effettiva. Artiklu 15 ta' direttiva riveduta tal-prodotti tat tabak tiġa tajt illi il-prodotti tat tabak kollha għal destinati għas suq Ewropew irid ikollhom identifikatur uniku li jippermetti li jiġu traċċat il-moviment tagħhom għal Ewropa kollha. U dan diġà effettivament allura japplika artiklu 8 tal-protokoll dwar l-intraċċar. Imma bħala parti sostanzjali tat-tabak li ġej minn eh, kontrabandu ġej barra l-Unjoni Ewropea bżonn ta' kooperazzjoni qawwija u Eh, għafas legali biex tiġi indirizzata din il-kwestjoni. Protokoll kollu l-aqwa tweġiba illi teżisti għal natura transkonfinali ta' dan għal-kontrabbandu għaliex jippermetti reġim globali biex niġġieldu dana il-kontrabbandu, inkluż dispożizzjonijiet fuq eh, traċċar due diligence, ħasil ta' flus, sanzjonijiet u aspetti relevanti oħrajn. Sistema effettiva ta' trace and track tippermetti li katina ta' fornitura tibqa soda u li ikun hemm ukoll sanzjonijiet prosekuzzjoni fejn ikun hemm bżonn ukoll u ratifika rapida tal-protokoll minnaħa tal-Unjoni Ewropea dan huwa essenzjali mhux biss għaliex tejn l-istati membri kollha Imma dana jagħmilha wkoll legal jaqisir ukoll legalment vinkolanti ma kemm jista' jkun. Grazie ħafna. Uh, ringrazia Signora Gomez, l rapporteur l-Sur Sogor u l commissioni, u nishtiq u koll inżid illi Element ieħor ta' tħassib illi ma ikkonsiderat biżejjed fl-urġenza huma r-rabtiet illi eh, jeżistu ma' networks ta' kriminalità eh, organizzata mhux biss l-Unjoni Ewropea ma anki barra, speċjalment fil-tramuntana tal-Afrika il-jom marbut u koll ma trafikar ta' prodotti uħrajn. Din ma nistawx nipermettu illi ma jġiġ konsiderat. Ija priorità għal biex ikun hemm urġenti. Irrit ikun hemm koordinazzjoni min-naħa ta' DG Home u il koordinatur Ewropew kontra terrorizmu biex l-istati membri u l-Kommissjoni kunu jistaw jimxu fl-istess mod biex jihdu passi ħalli waqfu dan il-flus ta' prodotti illegali. Grazie, signora Gomez, signora Bikstrom. Grazzi jena u kol nishtiq nifraħ li rapporter dinja ħagġa li misna għamlinja ħafna snin ilu. Aħna fl-istoria tal-Europa għanna rappresentanti u olin u anki mm, tal-istati membri li kellom kellom, kellom jirriżenjaw mħabba l-akkużi illegali ma nafux imma nafu illi il-kummerċ illegali fuq prodotti ta' tabak jeżistu kuljum. U, u dan għandu jisira trasparenza totali. U anki irridu niftakru illi anki l industria tat-tabak għanda responsabilta' illi tiħu azzjoni biex tiġġiele darba għal dejjem kontra dan il-kummerċ illegali. Għal daqstant il partijt kollha tal-protokoll għandhom jihdu din l-azzjoni bitrasparenza u b'kooperazzjoni miżjuda mal-industrija. U fuq il iskoperta ta' dawn il-prodotti rridu nżommu għajnina miftuħin. Jena mandi xejktar xnajt ħlif li nerġa nirringrazzja li rapporter għal eh, bieċa xor eccellenti un ittamaw illi aħna fl-Europa verament sen u mufuq saqajna un id-defendu din pozizjoni. Flimkien. Grazzi, signora Bekstrom. U issa nerġaw nisimaw minnanti sur Rebling, il-rappresentant tal-Olaf. Grazie. E, e, e permetti li nerġa peti ruħi, aħna ma kenniex il-rapporter maħna meta, meta tkellimt ftit ilu u nitlob skuza u nista nerġa najt l-ewwel ħaġa li għad illi nixtieq nifraħlek tal-mod kif inti għagġilt biex wasalt għal biex ittem dan ir-rapport. Umbat nixtieq nirrispondi għal kwistjoni ta' track and trace fuq id-direttiva u, u anki il-kollega tal-DG Health li huma qegħdin fuq din fuq din l-attività ta' track and trace. U niproponi li Sinjora Presidenti li forsi anki ju jixtieq jgħid xi ħaġa wara nispiċċa kummenti tiegħi. Aħna kontenti naraw li hawn konsens fil-awla fuq l-importanza tal-fenomenu li għet nizaminaw u fuq il-bżon li namlu xaħġa u anki e, biex nikonfermaw li il-protokollu għala ħja risposta globali. Il-protokolli għala ħja soluzzjoni li għanna u għanna inkunu kontenti li l-Unjoni Ewropea edha fuq u fil-leġislazzjoni fuq dan l-istrument u jina kull ma jibqali najt illi illi għanna nimxu l-qoddim biratifika. ħafna kellima għabli għamlu referenza għan natura illi titbiddel fuq il-su il-leċitu ta' tabak fl-Unjoni Ewropea. U fuq da kienem dokumenta strategija ta' xi tliet snin ilu illi semmejt qabel U infatti il-Kummissjoni qalet illi e, so e, ta' tabak huwa differenti minn xi 15 senilu. E, kien dominat minn e, sigaretti folots. Illum miexek situazzjoni, jek nħarsu l-istatistika li batunna l-istati membri, naraw illi illi ġejjin minn dawn il-ħafna no-name brands illi għandhom isem pero jbidlu dan isem il-ħin kollu. Aħna is-sena li għaddit kien hemm rekord tal-volum li ġi konfiskat. Kien hemm xi 600 miljun sigarett li ġi konfiskat. Kien cheap whites dan Aħna eh, naqbru infatti, fuq l-importanza illi nżidu ġlida, nsaħħu ġlida kontra dawn il-cheap whites. U l-Kummissjoni qablet illi iktar tard din sena jkun hemm rapport fuq l-implementazzjoni ta' dan id-dokument tal-2013. U naħseb ukoll illi huwa ġust ngħidu illi fid-dokument il għandu jkun hemm enfasi fuq dan il-fenomenu tal-cheap whites fil-fenomenu tal-kummerċ illeċitu tat-tabak fl-Unjoni Ewropea. Wieħed mill-membri tal-Parlament għamil referenza għar-rabta bejn dan il-kummerċ specialment barra mill-Unjoni Ewropea u l-kriminalità organizzata u jiena naqbel. U inti staqsajt jek f'kuntat mal-kollegi ta' DG Home, aħna kull ġimgħa nisimgħu minn għandhom. Huwa importanti li noqdu flimkien li nkunu ma' qudinu li nisimgħu lil xulxin kemm jista' jkun. Mal-protagonisti kollha fil-kamp. Fuq il-dossier tal-PMI, eh, tifmur l kummissjoni fil 24 ta' frar, ħarġet dokument u kif tafu li f'Marzu il-Parlament eh, għadda rizoluzzjoni u l-Kummissjoni edha tirrifletti fuq kif għanna nimxu għoddim fuq din il-kustjoni. Fuq l-artikolu 5.3 nistanajt il-Kummissjoni eh, tat dokumenti l-Ombudsman u mandi xejk tar xnajt. Grazie, tajt President. Grazie tar risposti Is-Sur Borkowski mill-Kummissjoni. Fuq l-implementazzjoni fuq it-track and trace nista' nżid sempliċement illi dan huwa dinja ħidma li għaddejja bħalissa ma nistax nikkummenta fuq eh, il-forma ta' dis sistema fil-futur, pero nista' ngħid illi illum aħna naħdmu fuq l-assunzjoni li l-protokoll jiġi ratifikat u jidħol fis seħħ. Huwa sistema li qed niżviluppaw bħalissa u se jkun konformi ma' dispożizzjonijiet tal-protokoll. Il-artikolu 8.2.8.12 illi huma l-artikoli l-iktar importanti illi forsi ma jafux kull sotto artikolu tal-protokoll anki dan 8-2 jitlop illi il-sistema jkun kontrollat mill-parti. U f'dan il-kas l-Unjoni Ewropea ħati ikkontrolla da. U l-artiklu 12 tobbliga illi e, l il li huma fuq parti m'għandix tiġi delegata lil industrija. U dan jfisser ukoll li il-kuntatti li għanna mal-industrija biex niżviluppaw dan is-sistema ta' track and trace se jkun minimu u huwa se jkun riflessu ukoll fil-protokoll. Aħna se ninteraġixxu mal-industrija sempliċement fil- l-implementazzjoni necessarja tal-artikolu. ikun hemm twissija stampata fuq il-prodott. Is-sistema tagħna se tkun indipendenti u kontrollata totalment mill-autoritajiet u mhux fidejn l-industrija. Grazzi. President, grazzi. Signora Anderson. Nishtiq ngħid illi nilqa l-kummenti u nishtiqna ma' referenza għal rappresentanta DG Health. Għaxina dak li għet nifem minn dak li jinti għat u nishtiq nitkellem ċar huwa illi l-ftejm tal-PMI ma jistax jiġi jestis għax it-track and trace se jkun konformi bizħiħ ma' dispozizjoni tal-protokoll U dana nishti najdu moċċarda ċarda illi l-artikolu 8 tal-protokoll jgħid specialment 8-2 u 8-3 jajdu illi kull parti se, se jkolla track and trace kontrollat mill-istess parti għal prodotti kollha tal-tabak illi li jiġu prodotti jew anki importati fit-territorju tiegħu allora ma jistax ikun li l-industrija se jkollha track and trace bħalma ġara fil-modi. U dan huwa dak illi għajem ħafna tħassib. U jiena napprezza ħafna l-kummenti li għadhom kif saru u anki li nisma minant Olaf illi qed appoġġa ratifika tal-protokoll għaliex bla dubju hemm bżonn jiġi ratifikat il-protokollu mal-ajr u kol meta wieħed isan il-konsens illi għaw f'din l-awla mill-partiti politiċi kollha naħseb illi dana qed jagħtina mandat tajjeb biex imnixu qudiem so u namlu moti li protokoll jiġi ratifikat ma tal kmini possibli. Nirringrazzja l-kommenti u l-kontribuzzjonijiet anki mill-shadows. U naħseb li għanna nimxu qoddim fuq din il-proposta minnar terf ta' żmien. Signora Anderson, grazzi. Eh, l-iskadenza hija l-24 ta' Mejju u skont il-regola 99 wieħed tar regoli ta' proċedur l-emendi ma jistawx jiġu accettati emendi li ibidlu il-rakkomandazzjoni tal-rapporter u l-adozzjoni ta' rapport eh, u għaprevista 30 ta' meju. Grazzi l-Sur Rubling u Sr. Barkowski, Sr. Anderson u koll, u naddu direttament għal punt li ġej fuq l-agenda. Fejn għanna prezenti il-President tal-Komitat Permanenti fuq l kooperazzjoni Operativa tal-Sikurezza Interna. Kozi, nilqa l-Sur Iserman Intkom tafu illi dan il-Komitat Permanenti Kozi ġi mwaqqaf skont l-artikolu 71 ta' trattat biex jipromovi u saħħaħ l-kooperazzjoni operativa eh, marbuta ma' sikurta bejn l-Istati membri u biex tipromovi l-koordinazzjoni minnaħat tal-autoritajiet kompetenti nazjonali. Naħseb li dija ħaġa importanti u faqta li nisimaw il-President dan il-Kumitat u Olra il għawk su Riserman u nitolbok tajdinna xinu ma l-attivitajiet u pjanijiet futuri tal-kozi. Il-mikrofonu fidejk. Grazie, President. Membri tal-Parlament Europeo, onorevoli signori, grazie all'estedina biex nitkellem fu il- Procedimenti ta' kozi huwa onur għalija u pjaċir ukoll inkun fostkom hawnhekk illum. Jiena ħana referenza għal xi elementi illi huma imsemmija fil-rapport li l-kom it fil-periodu l-ulju 2014 eh, er, ta' Deċembru tal-2015. Pero qabel ma nagħmel dan, ta' min nispjegalkom xiftit li komitat x-metodu ta' ħidma għanna biex inkunu nista' inkattru kwedda l-approċ metodoloġiku multidisciplinari biex inkunu nistaw intejbu l-kooperazzjoni fil-ġida kontra il-kriminalità. Dina insejħu laħna EU Policy Cycle. U fija erba passi. L-ewwel wieħed huwa l-evalwazzjoni tal- minaccia eh, tal-kriminalità li seħu la sokta hija prodotta minn Europol bażi ta' ħafna sorsi fija analiżi ta' minaċċi attuali u futuri u anki rakkomandazzjonijiet għal biex eh, eh, għal prioritajiet fil-kooperazzjoni fil-ġida kontra kriminalità gravi. It-tieni punt, hemm ħafna pjanijiet strateġiċi li l MESP Illi huma sviluppati minnaħa ta' kozi mill-Stati membri, Kummissjoni u l-Aġenziji, per eżempju l-Europol, Eurojustu Frontex. U hemm pjan multianwali għal kull priorità. U dawn il-pjanijiet jiġu eh, approvati mill-Kunsill. Umbat it-tielet punt, il-pjanijiet ta' operativi ta' azzjoni dawn jimxu skont is-sena u skont il-priorità jiġu mfaslin mill-Istati membri illi jipparteċipaw fil-pjantazzjoni operativ u, u jiġu approvati minn kozi u l-impatt il-implat il-pjattaforma il kontra it-teddidiet eh, hija organizzata parti minn Europol u fija ħafna azzjonijiet OAP. L-Europol eh, Ta'ti appoġġ għal din il-pjattaforma u l-kozi tagħmel monitoraċ ta' riżultati U raba pass huwa evalwazzjoni illi sa se fl-2016 kif miktub fi rapport u hija organizzata mill-Kommissjoni bil-kooperazzjoni tal-Istati membri biex ikonna idea ta' x'nistgħu nitalmu għal għal policy cycle li miss. Issa barra mill-rapport li bat lilkom Nishtiq informakom fuq il-argumenti li qed jiġu diskussi skont il-presidenza Olandiża u anki mill-ministru eh, kif qal anki l-ministru ta' tal-affarijiet interni fil-bidu tal-mandat. It-tisħiħ ta' din kooperazzjoni naturalment hija parti mill-proċediment ta' ta' ta' ta' kozi. U l-attakki ta' 22 ta' Marzu u fuq l-importanza, fuq kemmu importanti li aħna nżommu livello li ta' sikurezza u biex insaħħu anki l iskambi ta' informazzjoni. Dawn l-atroċitajiet illi eh, illi, illi waslu għal vittimi din is-sena u l-sena li għaddiet. Il-miżuri kollha li tieħu l-Unjoni Ewropea eh, għandhom eh, iwaslu biss lejn bilanċ l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali, riservatezza minnaħa l-oħra u minnaħa l-oħra illi naqbdu u nikastigaw terroristi kundannati minnaħa l-oħra. Skambju ta' informazzjoni bejn l-istati membri ħaġa importanti ħafna f'dan il-kas u għanda priorità assoluta għal presidenza olandiza. Hemm illi wieħed jimxi għall-approċ need to share u rridu anki ntejbu la kwalità tad data u s-sistemi. Għal dastant affrontajna il-ħidma li nizvilupaw roadmap li kun fija azzjonijiet short, medium u twal biex ikunem arkitettura ta' informazzjoni li tkopri l-immigrazzjoni, l-inforzar ta' liġi, terrorizmu u l-frontieri. Id-diskussjoni fuq din il-roadmap għadhom għaddejjin fil-Kunsill Pero jena, jena nittama l nkunu nistaw niprezentaw dan ir-roadmap il-Kunsill tal-Ġustizzja fid-19 ta' Ġunju. Ir-roadmap ukoll hija rbot mal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq sistemi aħjar ta' informazzjoni għal sikurta illi ġie prezentat fis-6 ta' April. Meta taqraw ir-rapport tistaw taraw li saħħaħna ħafna l-ġida kontra terrorizmu. U dawn kienu influenzati eh, bl-attakki eh, terroristiċi fi Franza u f'Novembru ta' sena li għaddit. U kien hemm naqat ta' kozi biex nippreparaw miżuri kontra terrorizmu li ġew diskussi fil ministri tal-Ġustizzja fil- 29 u 30 ta' jannar u anki f'Novembru tal-2015. Kozi se tifoka fuq l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri, minnhom ġew ripetuti fil-istqarrija konġunta tal-Ministri tal-Affarijiet tal-Ġustizzja f'Marzu u il-Presidenza jakuntenta li Sinjura eh, Gijom, il-Viċi President tal-Ibe kienet preżenti wkoll f'din il-laqgħa. Huwa ovvju li għanna ħafna ħidma x'namlu qoddimna bħala Unjoni, mhux biss għal ġimgħat u għax-xhur u għal snin li ġejjin. U aħna rridu naqdu l-isforzi tagħna. U mbagħad l-istrateġija ta' sikurtà interna għal għal dawn il-ħames snin li ġejjin biex nkunu nistgħu nirrispondu għall avvenimenti u il-presidenza mbagħad kompleti il-ħidma tal-presidenza tal-Lussemburgu u fukat fuq l-implementazzjoni. U nittama li din til ħedma titkompla fislo fil-presidenza Slovakka u Maltija u fil-presidenza li mis ħanna sanamlu rapport fuq l-stat attuali tal-istrateġija. U nishti nisħa fuq xieħut minn inizjattivi f'dan il-kontest, specialment fuq ġdida kontra kriminalità. Il-presidenza tifoka fuq it-tisħiħ tal-kooperazzjoni u approċ integrat. Skont din l-istrateġija u importanti li nġildu kontra kull forma ta' traffikar tal-bnedmin b'saħħa kbira. Waqt il-presidenza Orlandiża eh, eh, deċdejna li nifukaw fuq THB, Trafficking of Human Beings. Anki għal-sfruttament ta' xol. Anke jek dan jaffetu ħafna setturi mill tal-ekonomija tana, tagħna, kien hemm ħafna każi kien hemm numru limitat ta' każi ta', dawn il-każijiet. Il-ġurisprudenza tista' tiper tista' tissuġġerixxi li ħafna drabi huma diffiċli dawn is-sitwazzjonijiet li wieħed jipprovhom. U il-presidenza Olandiża mbagħad ħadet l-inċjattiva illi titkellem fuq il-kooperazzjoni bejn l-istati membri fuq it-THB u tibni esperienza fuq dan il sujġet u għamilna anki konklużjoni tal-Kunsil biex insaħħu l-isforzi tagħna kontra THB għal l-istruttament ta' xogħol u se tkun fuq l-aġenda tal-Kunsil tal jhf ta' Ġunju. Fuq il- dan il-pjan Ah, fuq il-ċiber, fuq l-ispazju ċibernetiku. Eh, Għabilna dibattitu twil, u meta u għet iskemmu importanti għall-investigazzjoni kriminali u nishti u għet inħeġġu anki l-dibattitu fuq din kwestjoni U qegħdin anki nifukaw fuq il-policies kollha tal-Unjoni Ewropea u fuq l-istrumenti u noħorġu b'azzjonijiet u strumenti dokumenti importanti, konklużjonijiet fuq il- Eh, tal-presidenza tal-Lussemburgu kienu ta' bazi tajba għal presidenza tal-Olanda. F'kosi kena diskussjoni fuq l-esperienzi operativi bi pjan operativ cybertext fil-ġlida kontra il-kriminalità organizzata. Kosi eh, edha tfassal 30 rakkomandazzjoni għall-Istati membri, Kummissjoni, Europol u, u Eurojust u dawna imorru mill-skambju ta' prassi tajba għal proċeduri operativi fil-proċessar fil tal-evidenza. Għamilna diskussjoni u kolfu l-investigazzjoni finanzjarja. Dinija strument importanti ħafna fi ġlida kontra kriminalità organizzata u terrorizmu. Il-presidenza t iżid l esperienza u tiżgura illi dan istrument jiġi użat iktar fil-ċiklu eh, kontra l-kriminalità u bekk il-polizija tkun tista' taħdem iktar effiċenti. Il-konklużjoni tal-Kunsill illi fija wkoll pjantazzjoni fuq l-investigazzjoni finanzjarja diġà ġi nfassar se tkun fuq l-aġenda tal-JHA f'ta' Ġunju. Kozi kalla diskussjoni u kol fuq il-benefiċi tal-approċ amministrativi biex inkunu nistaw eh, eh, neġildu kontra il-problemi kriminali. Per eżempju, il-kriminalità li riguardaw l-ONGs għandhom jiġu trattati b'mod amministrativ u fl-imkien ma l-approċ multidisciplinarju allura u importanti li jkun hemm kooperazzjoni effettiva bejn l-autoritajiet tal-infurzar tal-pajizi membri biex ikun jistaw jippermettu skambju ta' informazzjoni għal skopita amministrativa. Fuq livell Ewropew, dawn qed jiġu proċessati mill fil-laqat operativi il-natura ta' teddida ta' dawn l-organizzazzjonijiet titlob li kunem iktar azzjoni kontra tagħhom. U fuq il-ċiklu ta' politika fuq il-kriminalità gravi, ipproponejna wkoll eh, konklużjoni tal kunsif fuq l-approċċ amministrativ biex inħedġu l-Istati membru jagħmlu prevenzjoni illi il-persuni użaw anki dawn l-informazzjoni għal raġunijiet kriminali u biex nintensifikaw il-kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea fil-approċċ amministrativ. U dawn il-konklużjonijiet ġew diskussi f'kozi u se jkunu fl-agenda tal-Kunsil tal-JHA. Ta' ġunju, barra mir rapport li jintkom irċevejtu, nittama li tajtkom bizet informazzjoni fu il eh, diskussjoni ta', ta kozi. Grazzi tal-li tajtuni l-opportunità li nitkellem fuq il-pjanijiet ta' kozi. Grazzi. Grazzi, Sur Iserman, tal-informazzjoni kollha li tajtna. E signora Anna Gomez. Thank you so, so much. Grazzi ħafna. Grazzi għal dan il-rapport u xtaqt il-sasik. Et nieħu nota ta' kemm huwa importanti għal kozi illi nsaħħu l-iskampju ta' informazzjoni. Ġifiri, fil-ġlieda kontra terrorizmu kif inti sħat. Sa' mistoqsija tiegħi din. Sa' li ma' punt intom qegħdin taċċertaw li l-Istati Membri tagħna sabiex ikunu jistgħu tassew jagħmlu skambju ta' informazzjoni ta' valur, ikunu jistgħu wkoll jgħinu l-persuni li jaħdmu fl-intelligence jew fl-infurzar tal-liġi illi dawn fil-fat pala persuni kunu jistaw tassew jiġbru tal-informazzjoni, ġifiri. Irrit konna persuni li jafu sewa lingwi illi jintużaw l-aktar għal reklutaġġ jew għall-organizzazzjoni ta' terroristiċi jew brabta ma' attivitajiet ta' kriminalità organizzata. Mbagħad is-cyber experts jiġri dawk illi jkunu jifmu fl-aspett ċibernetiku. Biex bekk ikun nistgħu wkoll naraw li konna informazzjoni forsi ma tkunx daqstant disponibbli. U anki ir-rabta ma' l-finanzjament u inti sħat l-importanza tal-investigazzjonijiet finanzjari. Minn dak li naf jiena u minn dak li qed nara, jiġifieri fil-mod kif is-sistema tagħna bankarja qed taħdem. Jiena minn dak li qed nara ninkwieta. Għaliex għadna il-bot milli konna standards li jkunu effettivi jiġifieri għal dak l-għandu xaqsam it-twettiq tal-leġislazzjoni ta' kontra il-ħassil tal-flus. Bekk. Salima punt. Eddin tassew nindirizzaw dawn l-oqsma fiħdan il-kozi. U inti u kol semmejt l-implementazzjoni ta' azzjonijiet ta' kontraterrorizmu. U dana ovvjament jinvolvi programmi speċifiċi biex niprevjenu terrorizmu, biex niprevjenu radikalizzazzjoni, biex ovvjament eh, namlu azzjonijiet ta' deradikalizzazzjoni. U x'tip ta' investiment għamlu l-Istati Membri tagħna u anki bil-kontribuzzjoni ta' kozi fuq dana kollu għaliex minn dak li qegħdin naraw il ġorta waħda il-ħabsijiet tagħna huma ċentri ta' radikalizzazzjoni aktar mill ċentri ta' riabilitazzjoni u u mbagħad li rakkomandazzjonijiet oħra li għamilna fir rigward tal-prevenzjoni ta' terrorizmu dawn jirrikjedu ħafna investiment anki f'termini ta' strateġiji fuq livell komunitarju u maħniex qegħdin naraw li dana qed iseħħ. Fl-aħħar inti semmejt ħassib partikolari brabta mal-traffikar tal-bnedmin u dana għal sfruttament ta' xogħol. Kozi xamlet sabiex tindirizza il-problemi illi aħna sirna nafu dwarhom u dana bisaħata Europol, jiġifieri madwar 10,000 tifel u tifla dawk li rifittxu l-azil u l-refugġati li jaslu l-Europa, eh, dawn huma tfali li jebu. U allura qed naċċertaw li dawn it-tfal mhux qegħdin jintużaw għall sfruttament ta' xogħol, anke għal sfruttament sesswali u sfruttament ieħor. Din hija kwistjoni li kozi indirizzat? Grazzi. Grazzi. Sur Diaz de Mera. Grazie ħafna. Grazzi tal-li jgħatawnek maħna bżonna din iżjara li struttura ta' komitat permanenti f'dan il-qasam ta' sikurta interna hija xi ħaġa tassew bżon juża illi ikun hemm kollaborazzjoni frekwenti ma' dan għal kumitat tagħna u tant fil-fatt ma tiġrix dil ħaġa li kważi kważi qas nafu biha din it-tip ta' kollaborazzjoni inti ħa tippreżentalna rapport li jmur mill-Lulju 2014 sal-2015 u qed tippreżentalna wkoll il-metodu ta' ħidma li jiġi segwit U l-ewwel qabel xejn nixtieq ngħid illi jiena nirrispetti ħafna x-xogħol tiegħek u nirringrazzjak ta' xogħol li qed tagħmel u tal-li ġejt hawnhekk fil-Kumitat Libe. Tassew kien hemm bżonna nerġa' ngħid. Imma fil-metodu ta' ħidma inti poġġejt fl-aħħar post l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni illi ħadku qed issir fl-2016 Jina naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar biex ikunu naf jekk il-kozi biex effettiv jew le, hekk hemm bżonn hemm bżonn ta' struttura amministrattiva ta' sigurtà. Jiena identifikajt batax l-istruttura ta' sigurtà fil-qasam komunitarju u wis nibża anzi ma nibża xejn afferma illi uħut minnhom jidduplikaw ix-xogħol sakemm man biex ma ngħidx ukoll jinterferixxu. Sabiex niġġieldu eh, delikwenza u kriminalità fl-Ewropa, importanti illi ikun hemm pjani strateġiċi bħala parti mill-metodu ta' ħidma u dawn irdu jkunu fuq bażi annwali u tajjeb ukoll li nobbligaw l-aġenziji jipparteċipaw dwar pjanijiet tazzjoni parteċipattiva tajjeb imma bżonn ukoll ikun hemm aġenziji oħrajn pjattaforma fuq it-tattit li eh, bl-Europol fil-qalba nafu l-Europol xjamlu, l-Europol jiġu bosta drabi hawnhekk f'din il-parlament. Mbagħad inti tajtna wkoll xi pinzellati xi jiddejjat fuq kwistjonijiet iktar komplessi kif irreferit għal-jom għanna li għandhom xaqsmu ma l-insikurezza ehm, nuqqas ta' sikurta tal-ċittadini Ewropej. Inti semmejt per eżempju tħassib tal-presidenza olandiza fil-rigward tal-ċiberkriminalità. Għanna l-Europol fl fl-Olanda stess flajja li hija speċjalizzata f'dan, iġifieri wara dan il-kummenti kollha li għamiltilna di prezentazzjoni ċe li qed nagħmel il-preżentazzjoni kollha li qed ngħid irrid inkun naf il-kozi jaħdem jew lex l-impressjoni li qed nieħu jiena hija li kozi hija struttura li tirrifletti fuq xiex qed jiġri ma xejn iżjed dina taħdem flimkien u bħal aġenziji oħra ta' sikurta xejn ġdid, iġifiri, jekk tixtiequ li dan il-kumitat ikollu kredibilità vizavi il-kozi, tidu tiġu hawnhekk iżjed ta' spess, iżjed ta' spess tispjegawna x'qegħdin tagħmlu għaliex tiġi hawnhekk tkellimna fuq rapport ta' Lulju 2014 ta' Diċembru 2015 u nagħmlu evalwazzjoni fl-2016 onestament naħseb li daqsxejn li nukli dil-ħaġa. Issa, Artiklu 71 f-possibilta li nikkooperaw u nordinaw fil-qosam tal ġrida kontra kriminalità organizzata. Mele jgħan għamlu għek, grazzi. Kiju, Mr. Diaz de Mera, as nobody wished. Grazzi, mela. Maħni xet naraw aktar talbi tal-interventi mill-kollegi nariġna dilek il-kelma. Sur Iserman. Grazzi ħafna, grazzi wkoll għal mistoqsijiet ta' Signora Gomez u s-Sur Diaz de Mera. Signor Gomez, il-mistoqsija dwar skambju ta' informazzjoni. L-impressjoni tiegħi hija illi dan huwa punta sew importanti fil ġieda kontra il-kriminalità. U jekk nistawx niproduċu din l-informazzjoni, iva, din hija kwestjoni li jiridu s ħsieba l-Istati Membri. Naċċertakom però li taħt iżminijiet differenti ta' kozi iżda wkoll qabel l-eżistenza ta' kozi dejjem kien donnu l-każ illi dejjem kien hemm nuqqas ta' skambju ta' informazzjoni biex ikun hemm prevenzjoni jew sabiex ikun hemm reazzjoni adattata għall inċidenti ta' terrorizmu pereżempju meta konna nafu li kienet issir xi ħaġa fil-qasam tal-kriminalità u stat membru b'xi mod eh, kien jgħin meta sar jaf dwar dan. Għandi l-impressjoni li dan huwa fost l-ikbar kwistjonijiet illi kozi għandha tindirizza. U allura nirrepeti dak li semmejt diġà. Issa għandna il-roadmap mill-Council u Din hija xi ħaġa illi tobbliga lill-Istati membri lill-aġenziji u oħrajn sabiex jagħmlu dak kollu li jistgħu biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni. Bekk għandi l-impressjoni li hemm rida kbira fost l-Istati membri u fiħdan l-aġenziji iżda fuq livell prattiku dejjem ikun aktar mbagħad diffiċli illi wieħed jikseb l-standards mixtieqa. Issa, sal-liema punt kozi taħdem b'serjetà fuq din il-kwistjoni. Forsi qed nirrepeti ruħi meta ngħid illi nieħdu din il-kwistjoni b'serjetà kbira u għalhekk nirreferi għal roadmap għaliex hekk għandna opportunità għal kunsill u anki għal Parlament Ewropew sabiex jgħidu tajjeb bilna dwar dan kollu, issa għalfejn mhux qed isseħħ fil-prattika. Ħafna drabi naraw li l-koordinaturi ta' kontra il-terrorizmu jgħidu li eh, stati membri mhux kollha produċew dak li suppost kellhom jipproduċu u bekk nittamaw li pass pass nkunu nistgħu intejbu il-prassi ta' skambju tajjeb ta' informazzjoni. U mbagħad kellna mistoqsija speċifika dwar it-THB fil-rigward ta' tfal mod partikolari. Kwistjoni li jider li semmiet il-Europol. Ġviri 10.000 tifel u tifla li possibilment spiċċaw vitmi biex najdu hekk ta' persuni kriminali li jappużaw minnhom. U allura bekk is-sitwazzjoni fir rigward ta' persuni li jajbu hija xi ħaġa li tista' tiġi imtejba għaliex ċertament irridu dejjem infittxu dawn il-persuni li jajbu adulti u tfal biex nipprevjenu tmiem drammatiku li jista' jseħ. U allura rridu nseħħu l-skambju ta' informazzjoni u esperjenzi bejn l-Stati membri biex bekk eh, nħedġu li konna prestazzjoni aħjar brabta ma' odot li jintużaw meta il-persuni josru. U għalek, jintużaw il-linji gwida tal-Kunsill u anki li jkun hemm ukoll applikazzjoni ta' miżuri illi jkunu diġa jeżistu. Bekk nixtiequ li konna pjattaforma Ewropea ta' kuntatti fost forzi tal-Pulizija fiħdan qafas Ewropew, per eżempju kooperazzjoni bejn il-Boros Sajrin, il-pjattaforma ta' esperti u nixtiequ nsaħħu l-użu ta' SIS u anki azzjonijiet konnessi meta jkun hemm il-bżonn Aħna wkoll qegħdin wetqu riċerka u se jkollna wkoll segwitu għall-użu ta' Lodot Interpol possibilità ta' mobilizzazzjoni ta' assistenza ta' ċittadini anki b'mod transkonfinali biex insibu persuni li josru u anki jridu ninvolvu ċittadini u komunitajiet biex huma wkoll joqgħdu attenti biex inkunu nistgħu insibu dawn il-persuni, nużaw il-medja, social media u anki nużaw eh, sistemi ta' allert, l-allerta ta' kulur amber u anki konna u kol l-involviment ta' ċittadini u nirrispettaw u kol pero il-drittijiet fondamentali, il-privatezza u anki nibbażaw ruħna fuq il- bżonnijiet operattivi u anki rridu nindirizzaw id-differenzi bejn il-leġislazzjoni differenti tal-Istati membri. Bat kena u koll il-jum dedikat għal tfal li osru u emmek u koll se jkonna attivitajiet biex bekk inkunu nistaw intejbu il-ħidma tagħna fir-rigward ta' din kwistjoni. Sur Dias de Mera u kol semma eh, u saqsa kozi bħala komunitat qed tkun eh, xi ħaġa effettiva jew biss entità amministrattiva. Meta tara l-istorja ta' kozi, tindunaw illi dana ġi inkluż fit-Trattat ta' Lisbona sabiex bekk ikonna implementazzjoni aħjar ta' dak illi il-Kunsil fisser li bħala priorità. Ċertament ma jfissirx li kozi innifisa twetta attivitajiet operazzjonali, iżda jiena konvint u sajli ftit xur eh, meċi pala, eh, pala, president nista nara illi bekk inkunu nistaw inħedġu aktar kooperazzjoni fil-ċiklu ta' politika. ċertament hemm ammont ta' burokrazija involuta, però meta inti għandek 28 stat membru tant aġenziji differenti, naħseb irrid ikun hemm xi mod kif norganizzaw l-affarijiet. L-impressjoni tiegħi hija illi qegħdin intejbu l-effettività tagħna u jekk eh, intom semmu iva, forsi pala kozi għanna nkun aktar prezenti fil-parlament, ċertament jina nista nerġa' ovvjament il-taqa magħkom, però anki nista naddi dan il-kompitu il-President li jmista kozi, però huwa iva u hija tajba illi nuru dejjem x'qegħdin nagħmlu għan anke indikaw il-problemi biex bekk ikonna riżultati aħjar. Semmejtu wkoll il-ċiber kriminalità IVA, hemm unità ta' ċiber kriminalità fiħdan Europol. Ċertament dana u kol naraw li għal kas xi stati membri u kol matul il-prezenza Olandiża nasib ippruvajna naraw illi nimxu pass il qoddim fir rigward ta' nuqqas ta' informazzjoni fej l-entitajiet ta' forzar tal-liġi jiffaċċaw diffikultajiet fil-sistemi ta' assistenza reċiproka. U allura aħna provajna diversi inizjattivi f'dan il-qasam biex nevitaw qasam ieħor għal kriminalità fejn mezzi tradizzjonali ta' kif tiġi indirizzata l-kriminalità jiġu meqjusa anki għal dak li nxaqsam il-lokalizzazzjoni ta' attività. Għalxin kella ma jkonniex bizzet kopertura. Per eżempju, kena eh, Joint Action Days, il-jiem ta' azzjoni konġunta, u rajna l-agenti operattivi illi indikaw soluzzjoniet prattiċi brabta ma telf ta' lokalizzazzjoni u elementi oħra rilevanti. Naħseb bekk tajt razzjoni l-mistoqsijiet kollha. Sinjura Gomez minn ġdid, skużani, jiena xtaqt jekk tippermettili forsi morru lura għal kwestjoni ta' ġlida kontra ħasil tal-flus. Kosi, eh, taf li uifs huma wkoll situazzjonijiet fejn meta naraw dak li qed isir f'ħafna stati membri fejn għanna banek li għedin jaħdmu bħala izom magrita l-ħasila dan il-flus, eh, irrit ninsaqsi jekk aħniex għedin narfu eh, anki dak li indikaw il-Panama Papers, ġifiri, mux biex diskussjonijiet ta' għafazin ta' taxxa din, iżda anki kriminalità organizzata qed tuża s-sistemi tagħna legali. Mbagħad forsi tista' twieġeb fir-rigward ta' azzjoni biex nipprevjenu radikalizzazzjoni. Din hija xi ħaġa li qiegħda fuq l-aġenda ta' kozi? Sur Zerman, skużani, ma semmejtx il-prevenzjoni. Iva, din hija parti mill-prioritajiet illi il-Kunsill ukoll ippreżentalna. E il ġlieda kontra terrorizmu u anki għal prevenzjoni ta' terrorizmu. Dan ukoll fisser fil-programm ta' kozi. Bat saqsej dwar l-investimenti tal-Istati membri dan il-qasam. Kozi naħseb ma diskutix dan il-punt, hija kwestjoni li mandirizzajniex u taraw li hemm interess kbir anki fih dan il-Kunsill biex dejjem nasbu aktar fil-prevenzjoni, possibiltajiet Dan ma wassalx għal kooperazzjoni operazzjonali, iżda hija kwistjoni li għandna nikkonsidraw. U għamilt sewwa li semmejtu dan il-punt. U ċertament, mhux biss irridu niġġieldu iżda rridu nipprovjenu ċertu situazzjoni. Issa ħasil tal-flus, u finanzjament tal terrorizmu. U semmejtu kwalli dokumenti prof ma dan. Tafu li impjantazzjoni issa u l-Kommissjoni tal-Watt se tippreżenta proposta rabat direttiva għal ħasil tal-flus u finanzjament tal terrorizmi u nittama li bekk nkunu edin kwan indirizzaw il-kwistjoni li inti semmejt. Dan huwa l-sfond ta' dak li jsir f'kożi għaliex issana l-investigazzjoniet finanzjari li maddejjin u dawna u koll eh, għandhom xjaqsmu mal-ħasil tal-flus. Għaliex ċertament dawn l-investigazzjonijiet possibilment tista' ssigum dawn il-flejjes Issa ċertament din hija kwistjoni diffiċli u aħna qegħdin nistennew il-proposta l-ġdida tal-Kummissjoni għal direttiva ġdida. Grazzi. Grazzi Sur Iserman għal dawn it-tweġibiet kollha li tajtna, għal informazzjoni li tajtna. Nittama bekk li konna possibilità illi insegu il-ħidma ta' kozi anke fil-ġejjeni u nawguralkom kull suċċess għal kozi anke fil-ħidma tant importanti ta'kom. Grazzi tal-li zortna. Il-punt li mis issa fuq l-agenda. Skambju ta' Femit ma' Sur Navarrete, il-kap ta' ċentru ġdid Ewropew għal kontra il-terrorizmu. L-intervent tiegħu huwa pjanat għal 5 kwart fadlinna 20-25 minut oħra qabel ma jasal fis-sala is-suna varrete, allora se jkollna nifu xi ftit u nkomplu fil-ħamsa neqes kwart mas-sur Navarrete, il-kap ta' ċentru Ewropew ta' kontra terrorizmu fl-Europol. Grazzi. dear colleague, let's uh, continue. Kollegi, inkomplu bil-laqa tana. Unaddu għal-punt li jmess fuq l-agenda li tilkom qabel hija l-skambju ta' opinjonijiet mas-sur Navarret li huwa l-kap tal-ċentru il-ġdid ta' kontraterrorizmu fl-Europol. Merba, Sur Navarrete. Is-suna verreta ħekma qiegħed jippreżentana il-rapport tal-2016 dwar is-sitwazzjoni fl-Ewropa fil rigward terrorizmu kif ukoll pubblikazzjoni dwar il-bidlet fil motu operandum tal-Istat Iżlamiku u l-attakki terroristiċi tagħhom. Il-ladilek il-mikrofonu, Suna Varreta. Isa forse. Wa nofsinar tajab, sinjuri, grazie sinjura Presidenta li għaddejt li l-kelma u speċjalment l-istadina biex nattendi il-Komitat Libe. Jina l-lum qiegħed hawnhekk sabiex ngħidilkom daqsxejn dwar il-riżultati ewlenin li sab li kisbet l-Europol fuq dawn is-suġġett kif ukoll l-isforzi kollha li saru sabiex nindirizzaw b'mod effettiv fit-teddida ta' terrorizmu. Kif tafu, kull sena l-Europol jippubblikaw analiżi fuq it-terrorizmu u joħorġu rapport kim sejjaħ TISAT. Dan huwa riżultat ta' sforz kollaborattiv bejn l-Europol u l-Istati membri, entitajiet tal-Unjoni Ewropea bħal l-Eurojust um, u pajjiżi terzi wkoll li jipparteċipaw. Dana jurina b'mod uniku kif qed jevolvi it-teddida ta' terrorizmu b'impatt ukoll fuq l-Unjoni Ewropea. It-tisa ta' 2016 ħajkun disponibli biss fuq l-internet minn għawu ftit ġimgħat oħra, imma xorta nixtieq nieħu l-opportunità sabiex naqsam magħkom xi konklużjonijiet ewlenin. Il-preżentazzjoni tiegħi llum ħanabbina mal-konklużjoni ewlenija tat-tisa tal-2016. Il-dokument li ħejjejna eżattament wara l-attakki ta' Pariġi 2015 fuq il-bidliet fuq fil-modus operandi, operandi ta' l-attakki terroristiċi ta' l-IS. Dana u koll tistaw s-sibuħ fil-rapport tisa tal-2016. Għalhekk jiena mbagħad kunet qed nitkellem ukoll fuq il-mod kif l-Unjoni Ewropea twilġa pa' terrorizmu u l-kom xi inizjattivi li qed jimplementa l-Europol sabiex nżidu kooperazzjoni u intejbu l-iskambju ta' informazzjoni fost l-Istati membri. Fuq l-iskrin tistaw taraw Dawn huma s-sejbit ewlenin ta' 2016 l-2015 151 ruħ mietu, inqatlu. U iktar 360 kienu midruba minħabba attakki terroristiċi fl-Ewropa. Meta nqablu dan mal-2014, naraw il sena ilu erba persuni inqatlu permezz ta' attakki terroristiċi fl-Unjoni Ewropea meta qabla mal-151 tal-2015. Apparti minn hekk, 60 ċittadin tal-Unjoni Ewropea ġew maqtula f'attakki barra mill-Unjoni Ewropea, prinċipalment fit-Tunezija. L-Istati membri jirrapportaw ukoll 115 attakk terroristika fallut jew inkella kompletat jew inkella il-liġi imħarbat fl-istati membri. 1057 individwu sfaw arrestati fl-Unjoni Ewropea għal reati relatati ma' terrorizmu fl-2015 koll. Kien hemm ħafna każijiet il-qorti relatati ma' terrorizmu. 513 il individwi fil-fatt ġew akkużati b'terrorizmu. Issa nidħol fid-dettalji aktar quddiem. dim li Mela, eja nidħlu issa foqsma speċifiċi ta' teddit kontra l-Unjoni Ewropea. 151 persuna inqatlu minn terroristi fil-Unjoni Ewropea u 150 qatlu minn gruppi ġihadisti fl-Unjoni Ewropea. 150 ruħ maqtula f'attakki terroristi ġihadisti. Din hija żieda konsiderevoli fin-numru ta' attakki ġihadisti minn erba fl-2014 għal 17 fl-2015. li kellhom fil-mira tagħhom iċ-ċittadini Ewropej, l-Istati Membri Ewropew li parteċipaw fil-koalizzjoni anti stat Iżlamista huma meqjusa bħala miri leġittimi minn dawn il-gruppi ġihadisti. Fil-komment inizjali tiegħi jiena semmejt ukoll il-tweġiba tal-autoritet tal-infurzar tal-liġi hawnhekk illi għadhom qed jaħdmu b'mod sfiq u għaddejna minn 395 arresti fil-2014 għal 667 fil-2015. li terroristi lesti biex jamlu attakki terroristiċi fl-Unjoni Ewropea ħafna minnhom huma bbażati eh, lokalment. Un però nafu li għandhom ukoll eh, konnessjoni mal-Istat Iżlamiku. L-istaj li mess. Itħassib ewlieni rapportat mill-Istati Membri fit-tisa tal-2016 xorta għadu terrorizmu ġihadista u il-fenomenu relatat tal- foreign fighters illi jivjaġġaw minn u lejn zoni ta' konflitt. tal ewwel darbi fit tisa għadin nużaw id-definizzjoni ta' terrorizmu ġihadista. Minn flok il-frazi li nużaw is-soltu għat terrorista. U n-numru ta' dawn żdiedu wkoll ta' attivitajiet terroristi ġihadisti. U dana juri l-sforzi kbar ukoll qed isir mal-Ewropa kollha biex nġellu dan it-tip ta' terrorizmu. Issa, il-profili tal-ġihadisti dawn huma varji m'għandniex profil wieħed il-maġġoranza ta' il-persuni reklutati li ġew identifikati mill-istati membri għandhom sfond eh, kriminali minn kriminalità eh, zaħira għal affajt iktar serji. Kien hemm ukoll ħafna li ġew missjuba misjuba li għandhom problemi mentali uħut mit-terroristi ġew imħarġa s-Sirja sabiex jattakkaw eventualment l-Unjoni Ewropea. Ħaġa oħra għan li hija relatata ma' dawn l-attivitajiet huwa il-foreign fighter It-taħriġ jista' jsir ukoll fil pajjiżi tal-Balkani tal-Punent kif ukoll fl-Ewropa. Dawn huma ħjer li aħna ma mhux ikkonfermati. Il-terroristi ħafna drabi jkunu mħarġa fl-użu tal-armi tan-nar u l-esplosivi. Umbat għandak u koll dawk illi jaġixxu għal rasom illi huma teddida kbira. ħafna drabi dawn ikunu imħarġa iżda ma jkunux prevedibli. U għalek diffiċli illi wieħed jantiċipom. Dawna n-nies li jaħdmu għal rasum <coughs> fl-imkien mal-foreign fighters huma ta' teddida kbira għas-sikurtà tagħna. Apparti minn hekk, bosta ġihadisti għandhom pożizzjonijiet prominenti fl-ekkim sejjaħ Stat Iżlamiku u Probabilment iżommu kol kuntat ma' netwerks terroristiċi f'pajjiżhom. Dwar il-miri, donnu dawn il-terroristi jippreferu l-ekkim sejħa soft targets għalix huma aktar effettivi biex jattakkaw infrastruttura kritika, militar, il-polizija u eh, miri oħrajn. U xorta inislu biza kbir. Slajd li mess. Issa, attakki terroristi etno-nazjonalisti u separatisti dawn um, naqsu minn 65 <coughs> għal 65 issa fl-2015 u ilhom nizlin dawla l-aħħar erba' snin. 168 persuna kienu arrestati għal reati relatati ma' terrorizmu separatista jew etno nazzjonalista daqsxejn zieda fuq l-2014. Ħafna mill-accidenti saru fi Franza u Spanja. Il-PSNI jibqaw il-mira ewlenija ta' gruppi republik Amerikani dissidenti fir-Renju Unit. Hemm ukoll riskju persistenti ta' violenza bejn separatisti pro-Kurdi u nazzjonalisti torok fl-istati membri tal-Unjoni Ewropea. L-slajd li jmiss. Issa, il-terrorismu lemini. Dana għadu fl-inqas livell mill-2006 law kienem sitt stati membri affettwati għal dawn it-tip ta' attakki ħafna drabi ntużaw l-IEDs, Improvised Explosive Devices. ħafna gruppi radikali marxisti l-aninisti eh, jindoċrinaw u jamlu propaganda iżda mumiex għadin jaġixxu bi-vjolenza sa issa. biex inkompli nibni fuq dan ir-rabta bejn l-immigrazzjoni u s-sentiment anti-Islamista. Ix-xena Islamista l-eminija żiedet l-attivitajiet tagħha f'xi stati membri Ewropej minn ebda attakk fl-2014 l-istati membri rapportaw disa attakki fl-2015 relatati ma' terrorizmu lemini. Arresti relatati ma' reati terroristi lemin, lemin em, naqsu minn 34 fl-2014 għal 11 fl-2015. Limes, kieġabkom. Matul l-attak f'Pariġi f'Novembru u, u riċentament anki hawnhekk fil-qalba tal-Ewropa fi Brussell aktar il qoddim jidher li dawn terroristi ġihadisti qegħdin jesploraw tattiċi ġodda teknika ġdida u proċeduri fl-użu tal-esplosivi. fil fat Novembru 2000 u 15 għall-ewwel darba użaw splussivi u armi tan-nar biex jinqatlu n-nies f'Pariġi. Splussivi li kunu għamlu ma stess u mal-iktar u koll esplosivi komuni użati fl-IEDs. Għanna u koll informazzjoni minnaħa tal-istati membri li gruppi terroristi provaw em, illi jiġbru kol ħazniet gbar klandestini ta' prekursuri esplosivi għal użu futur ta' attakki bil-bombi fuq skala kbira. Faċilitajiet kimiċi skont ir-rapporti tal-Istati membri u kumpaniji jistaw ikunu mira vulnerabli iżda il-terroristi jippreferu l-użu eh, konvenzjonali ta' esplosivi u armi ta' nar minħabba id-disponibilta' aktar faċili tagħhom is-sempliċità eh, u l-effettività. Li mess. Jina nixtieq nifoka b'mod partikolari dwar l-użu jew aħjar l-abbuż ta' l-internet minnaħa ta' terroristi u speċjalment is-social media. L-internet u servizzi dipendenti u faċilitati eh, bl-internet jistaw ikunu um, met ta' attak. Matul l-2015 rajna l-uż ta' zida fl fl-abbuż tal-anonimità u servizzi ta' inkodifikazzjoni u għadda sabiex jaħbu l-lokalità ġeografika jħarsu id-data u il-komunikazzjoni u bekk jagħmlu aktar diffiċli komunità tal-infurzar tal-liġi sabiex tagħmel monitoraġġ u tidentifika il-transazzjonijiet finanzjarji illeċli. Limes? Dawn huma r-riżultati ewlenin tar-rapport 2016 u qed naraw allura kemm it taddida hija volatili, speċjalment fir rigward ta' gruppi ġihadisti. U anki kif irreagixxew is-servizzi ta' sigurtà u l-pulizija meta faċċati b'din it taddida issa ħan nifoka daqsxejn fuq l-aħħar żviluppi fl-Unjoni Ewropea kif ukoll b'mod speċifiku it-twaqqif tal- Iċ-ċentru ta' kontra terrorizmu fl-Europol. L-avvenimenti traġiċi ta' l-aħħar xar 2015 u anke fil-bidu ta' din is-sena sfortunatament ikkonfermaw li terrorizmu ġihadista għadu l-ikbar tedida sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Din is-sena inqatlu 30 ruħ hawnhekk fi Brussell fi 2016 imma anki ċittadini tal-Unjoni Ewropea li nqatlu minn terroristi barra l-Unjoni Ewropea f'attakki Istanbul u l-Kosta tal-Avorju. Matul dawla l-aħħar snin l-Ewropa żviluppat rispons għawi u effettiv biex tiġġielet dina it-teddida terroristika dejjem tikber. Tig Fl-aħħar ġew ukoll finalizzati pakketti leġislattivi fil-klima ta' kooperazzjoni politika u il-Parlament mod partikolari dan il-Kumitat Libe dejjem appoġġa l-Europol fil-proċess tiegħu tal-ġlida kontra terrorizmu. Issa jina nishtiq nħoddi l-opportunità sabiex għal darbohra nirringrazzjakom għall appoġġ sabiex jiġi implementat ir-regolament ġdid tal-Europol u sabiex ittuna tajtuna wkoll riżorsi addizzjonali biex jitwaqqaf dana iċ-ċentru kontra terrorizmu fl-Europol. M'għandix dubju li dana iż-żewġ affarijiet ħaq jgħinuna sabiex niġġieldu il terrorizmu Ir-reazzjoni tal-Europol wara l-attakki ta' Pariġi kienet immedjata. Aħna kellna kuntatt rib ma' Franza wara l-attakki f'Pariġi u waqafna wkoll tim ta' emerġenza biex jgħinu lill kollegi tagħna. Aħna ġbajna madwar, aħna għanna madwar 60 uffiċjali jaħdmu il-ħin kollu lejlu nar biex nejnu l-għonet il-Franza u sabiex naħdmu kol fl-imkien ma l-intelligenza l ewwel fil-fat informazzjoni waslet in-nazizzjat wara l-attakki imma aktar informazzjoni wkoll samnija ma' Franza um, uh, għabbażi ta' informazzjoni mid-database u dak li ċivejna mill kollegi franċiżi mbagħad waqafna tim permanenti biex nappoġġaw il-kollegi franċiżi u Belġjani meta fl-aħħar imbagħad saret ukoll il-konnessjoni mal-Belġju u użajna l-għodda kollha dispożizzjoni tagħna sabiex ngħinu il-Franza u l-Belġju iżda wkoll sabiex Tinata d-dimensjoni Ewropea li kien hemm għal din it-teddida, aħna ridna nespandu l-kapaċitajiet tagħna u niġbdu l-attenzjoni wkoll għad-dimensjoni Ewropea tat-teddida lil 28 stat membru kollha. Sabiex jinata l-appoċ operattiv waqqafna task force apposta li sejjaħnila fraternite U skont l-esperti u la jazin officer speċifikament fin Franza u l-Belġu, aħna offrejna appoċ il daw żewġ pajjiżi. Wara l-attakki. Fraternite għada tagħti l-appoċ tagħha lil Franza u anki l Belġu wara l-attakki ta' 22 ta' Marzu. Sibna wkoll konnessjoni u ma l-istati membri kolla, ġivi l-istati membri kolla u ma eh, konnessi ma dan il-task force. Dan ċentru ta' kontra terrorizmu fl-Europol. Għat jibni fuq il-kapacitajiet u l-arfin espert taħħom. Aħna kif tafu bdejna naħdmu uffiċjalment fi għannar tal-2016 li CDC kif tafu hija pjattaforma illi s-servi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha minn taħt saqaf wieħed. Dana iċ-ċentru ta' kontraterrorizmu jirrifletti l-filosofija u strateġija ġenerali tal-Europol. Hija ħab ta' informazzjoni ċentrali u tagħti tagħmel ukoll analiżi tal-investigazzjonijiet kontra terrorizmu tuża l-kapaċitajiet tal-Europol ukoll dak li għandu xieqsa mal-finanzjament tal-gruppi terroristi, linji armi tan-nar, u hija pjattaforma wkoll li tġib l-istati membri, tiġbor l-istati membri sabiex niġildu terrorizmu madwar l-Ewropa kollha flimkien. Wieħed mill pilassi tal-CTC hija l-ingaġġament ta' l-istati membri, żieda fl-iskambju ta' informazzjoni u nofru wkoll l-istati membri il-possibilta li jġildu terrorizmu bl-Europol bħala attur għawlini f'dan l-eżerċizzji. Aħna tlabna l-istati membri biex jibatu l-Europol la jgħizin officer partikolari u proġetti u għadnilom li jistaw jużaw ukoll l-odda kollha tal-Europol bħala appoġġ. il-kompeti jridu jkunu rivedibli jridu ikunu fattibli u wieħed ikun jista' jkejjel ukoll il-suċċess tagħhom, il-progress li sar l-Istati Membri flimkien ma' Europol għadin jaħdmu biex jilħqu dawn il-miri għandna liaison officers issa tiġa mingħand Franza, Spanja, l austria Renjunit, il-Ġermanja u l-Olanda. U għandna stati membri oħrajn il ħajkunu qegħdin dal-waqt jibatulna esperti sabiex jaħdmu fl-ICTC fuq din il priorita Sabiex nżidu l-iskambju ta' informazzjoni, aħna għanna ambjent li um, l-iskambju ta' informazzjoni, għanna um, pjattaforma ta' skambju ta' informazzjoni kontra terrorizmu għabbazi ta' sistema sienna tagħna insejħu la sienna CT. L-istati membri kollha huma ehm, interkonnessi simma din Assiena siti propju għal finijiet ta' ġida kontra terrorizmu. Għanna 43 autorita kompetenti li ġew identifikati fis-sistema. Is-sistema tkun konfidenzjali u ħat permetti l-istati membri sabiex jikollhom livell ta' konfidenzjali ta' skambju ta' informazzjoni. L-analiżi ta' informazzjoni hija huwa wieħed mix-xogħlijiet ewlieni li jagħmel l-Europol. Is-suċċess ta' dan iċ-ċentru kontra terrorizmu jiddependi mill-iskambju ta' informazzjoni per eżempju, l-iskambju ta' informazzjoni wara Pariġi u Brussell. Imma issa qegħdin naraw li l-istati membri għadin jużaw iżjed u jagħmlu iżjed skambju ta' informazzjoni permezz tas sistema tal-Europol. Dina il sistema ta' informazzjoni hija il sisin tal-Europol. L-informazzjoni tiġi direttament mingħand l-Istati membri intom responsabbli li tagħtu l-informazzjoni lill-Europol u l-Europol mbagħad huwa responsabbli mill-informazzjoni ġejja mill pajjiżi terzi. u brabta mal-foreign fighters zumbat rridu ngħaddu milli identifikaw 18 foreign fighter fis-sistema tal-aħħar tal-2014 u għaddejna issa għal iktar minn 4000 issa llum il-ġurnata. Mem Meta infetħet il-Focal Point Firearms nar 2014 irċivejna aktar minn 3500 kontribuzzjoni ta' intelligenza relatati ma' madwar 660 kas investigattiv. Mod partikolari xtaqt insemmi il-rabta bejn il-kriminalità organizzata u terrorizmi kif fil-fatt fil-bidu tar-diskors tiegħi ħafna minn eh, dawk responsabli minn dawn l-attakki terroristiċi fl-Unjoni Ewropea fil-fatt ġejjin minn sfond kriminali. L-ICTC ħajkun qiegħed <clears throat> il-kapaċitajiet ta' intelligenza u l-priorità ewlenija wara l-attakki ta' Pariġi U talba l-enija mill-kollega Tana minn Franza kienet propju informazzjoni dwar intelligenza finanzjarja u sa issa permezz tal-programm ta' intelligenza finanzjarja tajna iktar minn 2700 ħiel dwar dan l-finanzjament ta' terroristiċi l-Stati membri. bat, nittamaw ukoll li eventualment ir-rispons kontra terrorizmu eh, permezz tal-intelligenza finanzjarja jkompli jissatħaħ. Il-terrorizmu jgħat jirreaġixxi qiegħed innaqqas l-effett imma qiegħed ukoll jiprevjeni u l-Europol fil-fatt għandu rwol fil-prevenzjoni u l-investigazzjoni fuq il-terrorizmu online. Il-gruppi ġihadisti mod partikolari u raw illi jifmu mod sofistikat ħafna kif jaħdmu il-social networks u dana qed jiffaċilitalhom il-proċess ta' radikalizzazzjoni jippromovu il-terrorizmu u l-estremizmu u iwassal ukoll biex jiksbu aktar fondi. Ħafna Twitter accounts huma użati mill-IS u għandna iktar minn 100,000 tweet u tweġiba kull jum minna tagħhom. It-teddida ja serja, Twitter waħdu kellu 125,000 account tal-Istat Islamiku mill-2015 law. Il-prevenzjoni għalhekk hija fost il-pilastri taċ-ċentru tal-kontra terrorizmu L-unità tal-internet ta' ċentru kontra terrorizmu jinsab fil- fazi pilota tijaw biex intikom xie ċifra, ħna nifukaw fuq il-kwalità u mux il-kwantità. Għaja, ju identifika iktar minn 3000 suspettat ġew referuti l-fornituri u dana wasal għal design fil-mija tal-informazzjoni li natat mill-IIU fl-ICTC sabiex skur relevanti. Issa xi sfidi biex nikonkludi l-aħħar attakki juru. Koordinazzjoni jaqwa minn naħa terroristi minn każijiet previ jużaw l-esplosivi fl-imkien mal-armi u jużaw il-dawk li kunu ġew lura minn um, zoni ta' konflitt ma' ġihadisti u jinċitaw u kollu jiprovokaw il-nis sabiex jieħdu l-affarijiet fidejhom u jagħmlu kol attakki Min jaddom fl-Unjoni Ewropea. L-affarijiet qegħdin jevolvu brata maġla ħafna. It-teddida hija rapida. U hemm konnessjoni bejn in-nies li għandhom sfond kriminali u terrorizmu u għalhekk hemm bżonn ta' approċċ aktar koerenti. Jiena nisħaq ukoll l-użu tal-medja soċjali u terrorizmi biex nimmitigaw l-effetti ta' din il-propagandi. Din hija xi ħaġa illi l-Europol irrid da iżda mhux l-Europol waħdu u għalhekk biex imur lura l-iktar investigazzjoni sinifikattiva kif għad hemm bżonn nappoġġaw il-Franza u l-Belġju. Għaxxar li ġej ħankunu għadna qegħdin nagħtu l-appoġġ tagħna nirċievu informazzjoni mill-Istati membri u nippruvaw nibnu aktar kapaċitajiet għal ġilla kontra terrorizmu dal-aħħar sena l-Europol saret iktar kompetenti anki permess tal-appoġġ tal-Parlament u l-spinta politika illi inatajna bejn l-2014-2015. Din hija l prezentazzjoni tiegħi għal darbohra ringrazzjakom u jekk għandkom mistoqsijiet jekk joġbok kommer babjom. Grazzi ħafna President. Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni mimlija dettalji informazzjonijiet. Issa niftaħ il-dibattitu surħalaħo. Grazzi, grazzi tal-prezentazzjoni, għandi xi mistoqsijiet fuq il-informazzjonijiet li tajt fl-slides. Il-numru ta' attakki minn gruppi anarkisti u tal-xelluk ma kienieċ prezenti peress illi semmejt inti il-bombi improvvizzati jiena nassumi li dawn l-attakki kienu eh, pjanifikati. Nishti u kol nisma xaħġa fuq il-terrorizmu minnaħa tal-neminu ta' xelluk. Anki dak immirat kontra persuni jew minnaħa ta' gruppi islamistiċi, islamiċi. U jekk kienux konċentrati iktar fi stat membru wieħed milli fieħor. Is-sur Dias de Mera. Grazie. Grazzi, Grazzi, signora President. Mela, jina nirregrazzja ħafna l-professjonista kbiri li jinsab maħna l-lum illi u bankarigat mis sikurta tal-Ewropej kollha grazzi ħafna tal-li tinsab maħna hawnhekk illum surna varrete. Inti semmejt l-iktar punti illi ħdimna fuqhom aħna fil-Kumitat Libe f'dawn l-aħħar xhur fil-fatt. U kien tajjeb illi nisimgħu bl-aktar mod simplifikat E, u minn qabel u kod ma tanticipat ir e, rizultat ta' tisat kif ukoll il-tessut ta' dana it e, si. Kif ukoll tajjeb il-nisimaw id-diffikultajiet li kienu jazisti minn perspettiva leġislattivi u amministrattivi għalix ħafna ħasbu illi irrit ikun hemm trattament differenti ta' dan il-kumitat mill-Europol ħaġa tajba li ġi integrat u forsi inti x'taħseb allura għaliex hawnhekk id-dibattiti kienu dettaljati immens, intensivi immens. Anke biex jingħata l-appoġġ legali lil unità ta' notifika dwar il-kontenut tal-internet sabiex wieħed ipatti għal propaganda ġihadista fuq l-internet. Issa, inti l-ikbar espert li jeżisti dak li tid tiddireġina u tigwidana u għalhekk skont l-ispjegazzjonijiet li tajt inti l grupp ta' ħidma tar-regolament Europol, nixtieq illi forsi tirrakkuntanna daqsxejn għaliex il-veloċità, l-aġilità u r-reżistenza huma elementi illi hemm bżonn ninneutralizzawhom u li nistgħu ninneutralizzawhom biss permezz tal-Europol aħjar milli minn kwalunkwe stat membru dik l-ewwel mistoqsija. It-tieni mistoqsija issa. Inti qed titkellem dwar il-profili u it-taħriġ issa illum hemm bosta mezzi ta' komunikazzjoni Ewropea illi jitkellmu dwar ukoll ir-rwol tal-mara ġihadista. Jiġifieri kif tiġi jiġu imħarġa nisa ġihadisti għaliex dawn għandhom profil inqas identifikabli għal l-allerta bikrija tal-forzi tal-liġi u għal servizzi ta' informazzjoni u intelligenza. U Bazzikament, jekk dana fil-fatt wix minnu allura jekk hemmx din l-arma ġdida, ma arma femminina letali. U x'inhu allura il-proċess ta' taħriġ speċifikament għal dawn in-nisa fis-Sirja u li mibder qegħdin jiġri qegħdin isaħħu wkoll hawnhekk. U biex nalaq, grazzi ħafna għal darboħra Surna Varreti ta' dina il-prezentazzjoni tiegħek u grazzi ħafna tal-li tieħu uħsi fis-sikurità ta' ċittadini Ewropej. Grazzi, eh, Sur Dias Nemera. Gomez, grazzi, Sur Navarrete, tal-prezentazzjoni. E notajt illi tatina statistika għal 2015, sfortunatament, e, e ċifri dejjem qed jikbru fl-2016, però importanti anki daħluh fil-kontest tal-istatistika globali għanna 151 persuna fl-Europa li mietu blatti terroristiċi. Però fl-2014 fil- dinja kollha kien iktar minn 32,000 persuna. U dan rridu npoġġu fil-kontest biex nifmu illi il vittmi prinċipali ta' terrorizmu għall-inqas għal-issa fl ewropa Dan biex raġuni biex ma, ma nħidux azzjoni ta' prevenzjoni. U jina nixtaq nistaqsik, inti tkellimt fuq il-finanzjamenti tal-terrorizmu x'tallimt minn Panama Papers għax ma jesponux biss il-fatt illi il-tax havens huma eh, jeżistu għal dawk li jridu jevadu t-taxxi, ma anki għal kriminali, għal kriminalità li tisemmejt hija marbuta ma' terrorizmu għaxem hemm eh, rabta tal-kriminalità zaħira ma' terrorizmu. U konsekwenzi edin jitalmu l-istati membri minn dak li qed nitalmu minn il-Panama Papers. Umbaċ taħt nistaqsik, jiena da xejn imħazba eh, bil lisem ġihadist terrorism. Dan jfisser li maħniex sensittivi għal kultura u u minnaħa tal ta' parti kbira tal-popolazzjoni li aħna għanna bżon biex neġildu kontra terrorizmu, għed nitkellem fuq il-musulmani jena. Ma tkunx aħjar illi nitkellmu fuq terrorizmu pseudo-reliġus, jew nsibu jisemiħor, imma ma nix nsejħulu terrorizmu islamiku. Miex ħaġa intelligenti u mux qed juri sensitività kulturali dan, dan it-terminu. U l-istess ħaġa fuq il-foreign fighters. Dawn huma tana daw ġej mill-Ewropa għaliex ninkellmu għaliex ninsejħulhom foreign fighters waqt li huma European fighters fil-fatt huma nies li ġew mill-Ewropa li qed jattakkaw l-Ewropa mhumiex barranin. U, u fuq dan nixtieq nistaqsik. X'kien l-investiment tal-Istati membri fuq dak li għandu xieqsam mal-prevenzjoni tal-radikalizmu ta u tal- specialment issa li aħna nafu e, li hemm rabta bejn kriminalità u terrorizmu u meta nafu anki il-ħabsijiet tagħna u maskejjel ta' radikalizzazzjoni. U għalhekk jirnexilom jirreklutaw ħafna persuni. Fuq il-minaccia CBRN, xinija l-evaluazzjoni teak fuq l-implementazzjoni tal-istati membri tal-pjan kontra CBR. Għax dik dak kien ġa pjan pjuttost dajef, ħafna stati membri laqqas biss implementawhom. Implementaw dan il-pjan. U kif inti għat endemik tal iktar kombinazzjoni bejn l-esplosivi u l-armi. Ħafna minnhom dawn l-esplosivi ġew mixtrija fil-Portugal f'pajjiżi u nibżaw isel li ħafna minn dawn stati membri mhix seri. U għandkom evalwajtu anki teddida biologika u l-istati membri edin jazmu fuq dan e, specialment bil-teddida ta' UIV, essanna ħafna drones illi huma disponibli anki mm, facilment u fl-aħħar fuq l-encryption. Inti tkellimt fuq l-abus tal-unanimità u l-encryption. Illum, dinja tal-lum ma nistawx nevitaw l-encryption, ma jistax ikonna laqqas attività bankarja minar l-encryption. Allora, il-Aġenziji ta' Forzar tal-Liġi għandhom ikunu anki iktar aħjar għandkom jirnexxilkom intkom timpjegaw l-aħjar persuni biex tiġildu bil-armi teknoloġiċi li qed jużaw il-kriminali u biex tiġildu anki kontra l-propaganda tagħhom. U U dawk li suppostu ma alleati tagħna fil-ġida kontra terrorizmu u pero minnaħa l-oħra għandhom komportament eh, ambigu ħafna. Per eżempju, Turkija, il-ġurnalisti bħalissa qed jiġu proċessati għaliex u marvelaw illi illi Turkija kienu qegħdin jagħtu l-armi għal l-ISIS u l-pajjiżi oħrajn l-Arabja ta' Sawdita. Dawn il- pajizi fil-fat qegħdin jifacilitaw il-terroristi u mux qed jidġildu kontra terroristi. Grazzi. Birgit Sipel, grazzi tal-prezentazzjoni, jena għandi xie mistoqsijiet konkreti fuq l-slides li ġew prezentati fil-prezentazzjoni tijak. Ġew arrestati individwi għal reati uh, illi huma marbutin ma' terrorizmu. Tista' tgħidilna aktar dettalji li muma dawn ir-reati konkretament illi ġew arrestati għalihom dawn l-individwi. U mbagħad semmejt anki il-kawżi fil-qorti illi illi ndemmu kienet dina kienet fuq it-tieni slide. Kemm kien hemm każijiet fil-qorti uh, fuq 530 individwi u x'kien ir-riżultat? Eh, eh, istanzjonawhom il dawn il-persuni u għal u x'kienu l-akkużi, x'kienu il-reati eh, konkretament. Jena minix zgura, imma jena fimt fl-spiegazzjonijiet tiegħek ulterjuri illi eh, emxie taħriċ radikali illi jsir mux bis pajizi bħal Sirja u pajizi oħrajn ma anki fl-Stati tal-Balkani u forsi anki fl-Unjoni Ewropea. E, e, e, e Fimt sow u xinu dan it-tip? X'tip ta' taħriġu da? Għandek informazzjoni Fu fejn eżattament isir dan? Umbat fuq il-terrorizmu tal-xelluk, inti semmejti li għanna xift ċifri u għanna xi informazzjoni fuq x'tip ta' attakki seħħew. U fuq it-terrorizmu tal-lemin jina xejn irritata għax inti semmejt il fat li l-estremizmu tal-lemin zdiet. U anki semmejt anki disa kazijiet l-arresti. Pero minnaħa l-oħra reati minnaħa ta' dawn il-persuni tnaqsu. Tista' taħdina spiegazzjoni, ma fuq l-esplosivi. Enti għat li terroristi e, għat li terroristi i-provaw, forsi mar nexilomx jaslu għal prekursuri ta' dawn l-esplosivi u forsi se jkomplu jipruvaw. U fuq l-encryption, il-kollega Anna Gomez ġat kelmet fuq eh, jina nifem illi eh, l-ideja tijak kienet li nużaw l-encryption, l-abus tal-encryption. L-encryption fija nifissa ma nistawx nikonsiderawa bħala reat u ma nistawx najdu li meta wieħed juża l-encryption ġifieri għandu xi ħaġa xjaħbi. Anki s-servizzi tal-Parlament kultant jużawa u dana ma jfissirx li hemm xi eh, kwistjonijiet li rridu naħbu ma għaliex ċerti informazzjonijiet huma konfidenzjali u għandna bżonn għal dastant hija sfida fejn aħna nistaw insibu l-abus tal-encryption eh, għal skopijiet terroristiċi. Grazie, signor Sargentini. fil-rapport jitkellem fuq il-bidliet tal-modus operandi U inti għat li mem lebda evidenza konkreta illi terroristi użaw il-refugjati b'mod sistematiku biex jitru fl-Unjoni Ewropea, però inti tara illi hemm riskju illi il refugġati Sirjani jistaw jiri dakela użaw ruħom għat li kunu fl-Unjoni Ewropea. U inti għattu koll illi il-terroristi ISIS fl-Unjoni Ewropea kienu anki minn sfondi domestiċi u lokali. F'dan l-slajd tista' tispjegana eżattament x'inhuwa il-rwol ta' dawn il-200 persuna li intkom qed tinpjegaw biex tamlu l-screening fil-hotspots. Jidir li li huma ħafna dawn, pero fil-fat għanna ħafna persuni li edin jasmu l-frontieri Però nifhem illi eh, eh, eh, huma għandhom u għandhom ruol importanti u kif qed jiġi użat. Tista' tina aktar spjegazzjoni u tajdinna x'qegħdin jagħmlu verament dawn il-200 persuna waqt li qed jagħmlu jiskrini qed jagħmluhom huma l-screening ta' dawn ir-rifuġjati qed jagħmluhom fil-hotspots jew qed jagħmluhom postijiet oħra. X'inhi l-informazzjoni li qed jippruvaw tiksbu u kif dan jorbot ma' ma funzjonari oħrajn ta' rifugjati li jaħdmu fuq dawn il-hotspots. Is-Signora Kienge. Grazzi. Fil-qosor ħafna anke għax jiena kelli bżon ta' informazzjoni preċiża ħafna jekk tistax tatina aktar informazzjoni jekk inti taf e kemm xi riski potenzjali għal minuri illi qed jiġu reklutati online u speċjalment jekk hemmx baby terroristi. Terroristi za, za, za, zar. U kemx dan ir-riskju ta' reklutaċ uh, eh, online ta', ta tfal. Grazzi, Signora Kiengen. Sur Navarrete. Mela, rajt li jem ħafna mistoqsijiet u nitolbok tipprova tagħti risposti fi 15 minuta. Grazzi, grazzi tal-mistoqsijiet. Aħna nafu illi l-Europol fl-2016 rajna li hemm dibattitu kbir fuq dawn il-problemi fl-Unjoni Ewropea fil-Parlament. U jitlob tafu li l-informazzjoni jina tajtkom ġejjin mill-Istati membri u anki l-Unjoni Ewropea tat il-kontribuzzjoni għat-tisat u, u aħna provajna nixbdu konklużjonijiet u najdu xinija uh, l-situazzjoni fl-2015 fuq dak li għandu xaqsam mal-minacċi ta' terrorizmu fl-Unjoni Ewropea. Il-maġoranza tal-attakki terroristiċi, il-90% huma marbutin ma' dak li sejħu l terrorizmu ġihadista. Imma fi diskussjoni li saru fl-Istati membri eh, għadna li dan kien da xejn ambigwu wis u terrorizmu ġihadista jirrifletti kif eh, terroristi għedin jimmanipolaw l-Islam, waħda mill-pilastru tal-Islam, ċo il-ġihad, biex jipromovu din il-pozizjoni estremista tal-reġjon tagħhom u jipprovaw jagħmluha bħala gwerra santa billi jużaw il-ġihadizmu. U Eva, e, fil-fat kif nistaw aħna niddefinixxu aħjar dan it-terrorizmu l-Europol qed jiddiskutu fuq dan, però kien hemm approċ konsolidat fuq it-terrorizmu ġihadista u id-deċidejna nużaw dan il-terminu u diskussjoni iftuħa u e, u naħseb illi nistaw nsibu mod anki e, biex nitkellmu fuq terrorizmu, terrorizmu pur minar ma nsibu lu għagġetti fiħor. Fuq il-fat ta' din il-minaccia kif qed evolvi aħna Qatt marajna qabel dan il-pik. Fl-Europa u ċerti stati membri ilhom ibatu bit-terrorizmu sar-2015 kien hemm impatt kbir ta' dawn attakki terroristiċi e taħriġ hija import, kwestjoni importanti. Iktar ma jkun hemm taħriġ u iktar ikunu letali dawn l-attakki. Il dawn il-żoni ta' konflitt fil-Sirja, l-Iraq u l-Libja, illi għatu t-taħriċ u għatu anki l-kapacità biex ikollhom il-mezzi biex jagħmlu dawn l-attakki. U jisiru ktar perikolużi dawn l-attakki bekk u jadattaw ruħom dejjem iktar għall-ambjenti lokali. Dan għarajniħ, dan adattament fil-Parigi u fil-Brussel kif i terroristi stess il jieġu mis sirja u mill-Iraq kienu marbutin mal-terroristi fl-Unjoni Ewropea, xieħut minnom kellhom esperjenza ta' taħriġ fil-Sirja u fl-Iraq. U din il-kombinazzjoni dawn iż-żewġ fatti fl-imkien e, jagħmluhom iktar letali, iktar perikolużi. L-użu ta' social media kol jider illi tiġi u e, huwa facilitanti faċilitanti huma qegħdin jisperimentaw il-proċess illi jistaw jiġu identifikati bħala mira potenzjali u kif jistaw anki juża ixerdu l-messaġġ u anki radikalizzazzjoni qed isir feqsar żmien meta nqablu mal passat. U rajna u koll li huma jifukaw fuq miri speċifiċi per eżempju nisa. Għaliex għalġuma jikupaw ruol speċali f'dawn il-gruppi islamiċi. Edin e edin jitolbu li nisa jmorru ma terroristi fi Sirja fl-Irak u anki propaganda għal zaza nix informazzjoni preċiza fuq il-minuri. Fuq iż-żaza hiva ħiva ma jużaw il social media, allura jistaw jkunu iktar vulnerabli u mingħajr miżuri, kontromiżuri biex namlu prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni, biex natu kontro narrativa biex niproteġu l-espożizzjoni taħħom. Aħna għat marajna qabel l-Al-Qaeda qed jużaw is-social media b'mod ċentralizzat biex jġustifikaw l-violenza jipromuvuha u fl-istess ħin biex jigglorifikaw il-gruppi tal-Al-Qaeda. Imma l-Istat Islamiku aktar sottili mux eh, iktar konċentrati fuq il- fuq il-messaċ ma jistaw jitolbu lil min iridu għal raġunijiet eh, għal raġunijiet li jridu lil ċelluli biex jgħinu l-Stat Islamiku u dana jitolbu biex jamluħ kwalunkwe possibilità li għandhom. U ħafna drabi għaliex aħna kellna eh, kellna dawn l-attakki f'Pariġi fi Brussel għax eh, dawn il dawn actors kienem wieħed illi mar nitsa għanna modi differenti kif nistaw aħna nintegraw nipromovu violenza ma tal-Istat Islamiku. Li konna paket specifiku għal għannissa għal u ma għet jużaw ħafna lingwi mux bizblarbi imma għandhom informazzjoni speċifika fuq l-Inglis, l-Ispanjol u bil-Franċis biex kollom target speċifiku u naħseb illi illi l-sforzi li rridu namlu biex namlu kontranarrativa online hija waħda mill-prioritajiet tagħna eh, fil-liġi. Għaliex aħjar illi din iġrida tkun fidej l-Unjoni Ewropea mhux l-Istati Membri, rridu naqdu l-isforzi ma l-Istati Membri u nsibu strumenti tal-Europol biex niġildu kontra eh, online, kontra tagħhom online. Rridu naraw kif nistgħu nagħmlu biex niġildu kontra propaganda ta' dawn il-gruppi ħafna stati membri għandhom unitajiet simili bħal manna fl-Europa għandhom punti ta' kuntat biex jagħmlu kollegament magħhom għanna anki inizjattiva li la eh, ġermaniza, l-inizjattiva ġermaniza eh, mill-2008 biex inżidu il kuxenza eh, fuq l-internet hemm iktar minn 20 bħalissa persuni li qed jaħdmu fuq din l-ECDC. Pertaġ essenzjali hija l-impenn ma l-Istati membri. Aħna niprovaw nsibu l-aħjar esperti e, biex jiġu lajja fl-Europol u niprovaw namlu taħriċ għall-esperti biex ikonna approċ multidisciplinarju biex nżidu l-istrumenti li għanna biex niġidu kontra terrorizmu. Però, ja, ħaġa essenzjali illi inkunu marmutin anki mal-Istati membri. Għalix, għalix, għalix qed jitolbuna ikonna leħen wieħed biex inkunu nistaw najdu l-Istati membri anki kif il-terroristi qed jużaw il-social media u l-internet u dinja biex biex eh, din l-informazzjoni tkun aċċessibbli. Għal dastant li konna vuċi waħda li konna rapport għawi ma l-Istati membri huwa approċ tajjeb biex nkunu nistgħu aħna nġildu kontra terrorizmu online. Fuq il-rabta bejn il immigrazzjoni legali u il-terrorizmu. Il-terroristi huma opportunisti, huma jużaw kwalunkwe mezz li jistaw illi e, e kollom għad dispożizzjon biex biex jiffaċilitaw il-possibilitajiet tagħhom. l-użu ta' dawn il-persuni rifjuġati li ġejjin mill-Iraq u mis-Sirja anki bit-Turkija hija alternativa li mhux se jitraskuraw. Aħna sibna evidenza tal-użu sistematiku ta' din dan il flus ta' migranti biex jinfiltraw il-terroristi fl-Unjoni Ewropea. E għandax kazijiet ukoll illi xieħut me terroristi illi illi ħadu sem l-attak ta' Pariġi illi ġew b'dan it-tip ta' immigrazzjoni. Għaliex hemm bżonn nista' ta' dawn il-verifiki Eh, sekondari, specialment fil-Greċa fl-Italja reċentement. Il-ruol ta' dawn il-200 e funzjonari tal-Kunsill għal Europol hija biex namlu appoġġ biex nappoġġaw l-Istati membri. E-, eddin nibatu dawn l-esperti specialment fil greċja u fl-Italja li għandhom iħabtu wiċċhom ma' din il-minaccia u iktar ma nistaw neġildu kontra l-kriminalità u l-iktar ma jirnexxin namlu prevenzjoni tal-kontrabandu tal-persuni fl-Unjoni Ewropea u iktar inkunu effiċenti fil-prevenzjoni ta' terrorizmu. E, e u importanti li konna sforz kombinat, konġunt biex neġildu il-terrorizmu din il-network ta' terrorizmu biex nagħmlu prevenzjoni ta' terrorizmu eh, illi ma jivittimizzawx eh, dawn il rifuġati darbtej illi għandhom ibatu mħabba li qed jaharbu minn pajizom għax eh, huma persegwitati minn hemm imma anki jridu jbatu għaliex il-terroristi qed jużaw l-immigrazzjoni biex jinħbew biex jinfiltraw roħhom fl-Unjoni Ewropea. U ma nafux hekk din ħaġa sistematika jew le, imma eh, imma hemm komponenti ta' sigurtà u għalhekk l-Europol qed tappeġġa l-Istati membri u għalhekk qegħdin nagħmlu dawn il-finzjali biex jaħdmu fl-imkien mal-kollegi eh, fuq qudiem fil-hotspots, fil-Greċa, fl-Italja, fl-imkien mal-kollegi ta' Frontex. Però eh, però huma l-istati membri li jiddeċidu Eh, u ma jigwidaw u eh, jajdunna u ma fejn eh, fejn iridom dawn il-persuni u kif iridhom iridu li jaħdmu. U mbagħad l-aħħar ħaġa għandi żewġ affarijiet oħra verament. Nispera li ma ħallet barra. L-għanda hija l-finanzjament ta' terrorizmu kif il-finanzjament ta' terrorizmu, kif isir il-rwol ta' fraternità bejn Franza u l-Belġu aħna natu u ma jihdu ħafna kirita karozzi u anki anki djar u kienu għedin jużaw huma il-cash u mannix idea u għedin naħdmu fl-imkien mal-Franċiżi u mal-Belġani kif dawn l-attakki ġew finanzjati, x'kien warajhom, kif, kif, kif ġabu l-flus. U min min huwa verament illi tom il-flus materjalment. Imma billi nsaħħu l-attivitajiet tagħna fuq il-finanzi għandna aktar possibilità li nalqu dan il-vojt. Umbat fuq il kwistjoni tal-leminu ta' xelluk fi terrorizmu eh, f'xi ċifri dana xi 15 u tleġima toħras se jkunu fuq il- fuq il-website fuq il-terrorizmu tal-lemin Fl-2015 fi Franza u fi Greċa kienem disat attakki terroristi, ma kienxem hemm Ewropej li mitu. pero dana et jizdiet minn 34 għal 11. L-investigazzjoni eh, L-ispiegazzjoni hija li l-investigazzjoni kienet qabel l-2014 u mbagħad il-persuni ġew arrestat fl-2014, però rridu naraw id-dettalji ta' dawn eh, il-ċifri li għandna 11 biss fl-2015. U mbagħad terrorizmu ta' xelluk fl-2015 Kien hemm persuna waħda li ġie maqtul b'attak terrorista fil-Greċja. Ħafna minn dawn l-attakki saru fil- fi Spanja seba, l-Italja erba u l-Greċa tnejn. E l-istess numru li kena reġistrati fl-2014. Pero fil-futur dawn il-ċifri se jkun kolla pubblikati fuq il-website. Umbat l-aħħar ħaġa, il-persuna l-ġi akkużat u l-ġi kundannat. Ma nafx, kem persuni ġew kundannati, dawn huma kollha ċifri se jkunu fit-tisat għandi xaħġa unnek, hawnhekk. Fl-2015 12 stat membru għallu il-li kienem 208 kas ta' il-qorti fuq terrorizmu, pero u għet rrit fi dettalji biex u għet ikun jaf kem persuni ġew kondannati jew li ġew meħsula, meħlusa. E, Jena zgur li minn unu ftit żmien ieħor ikolkom dawn iċ-ċifri kollha li għandkom son. Grazie, Sur Navarrete. Grazie anki ta' risposti dettaljati, informazzjoni li tajt, naħseb li kienet interessanti ħafna u nirringrazzjawk tal-prezenza tijak. U issa se jkolli nadi għal punt li mis fuq l-agenda. Grazie. Under point 7. Punt numru 7 fuq l-agenda. L-aħħar punt għallum għanna skambju ta' femiet mal-Presidenza tal-Kunsil u mal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni fl-4 ta' Mejju prezentata f'applikazzjoni ta' l-artiklu 29 proposta għal deċiżjoni ta' implementazzjoni tal-Kunsil għal rekomandazzjoni għal kontrolli temporani tal-frontieri interni f'ċirkostanzi eccezzjonali meta jkun hemm imbagħad riskju għal dak li għandu x'jaqsam il-funzjonament ġenerali taż-żona Schengen. Skont ir-rakkomandazzjoni sa mill-bidu tal-data, l-Awstra, l-Ġermanja, Danimarka, Svezja u Norveġa għandhom iżommu dawn il-kontrolli temporani għal żmien massimu ta' sitt xhur f'ċerti frontieri interni. L-ewwel nisimgħu mill-Presidenza, is-Sur Luisteborg sejtina prezentazzjoni għal din il un-bat nisimaw l-rappresentanta tal-Kummissjoni, Signora Moshammer. Mela, Sur Listenberg, fidejk jek joġbuk. Thank you very much, Madam Chair. Grazzi ħafna, Signora President, u grazie u koll il-membri onorevoli ta' dan il-Komitat li tawna din l-opportunità nalabaraw fuq din il rakkomandazzjoni Iva, fil-fat, hija deċiżjoni ta' implementazzjoni tal-Kunsill li ġi adottat fil-12 ta' Mejju għandna rakkomandazzjoni għal dawn il-kontrolli tal-frontieri interni. Anki li podġu mbagħad friskju il-funzjonament tal-żona Schengen. Din rakkomandazzjoni hija konsekwenza ta' numru dejjem jiżdied ta' migranti li jitlu fi żona Schengen dan beda eh, s-sajf li għadda u dan wassal għal deċiżjonijiet f'diversi stati membri sabiex fuq livell temporanju ikun hemm kontrolli mill-ġdid fil-frontieri u dawna f'ċerti zoni ta' frontieri interni u dana minħabba raġunijiet ta' politika pubblika. Dawn il-kontrolli ġew introdotti skont ir-regoli tal-akita Schengen u ġew limitati għal postijiet partikolari biss fi frontieri interni. U dana kollu jmur lura għal marzu ta' l erba ta' marzu kien hemm possibilità ta' proposta mill-Kummissjoni rakkomandazzjoni dwar il-prolungazzjoni ta' dawn il-kontrolli fil-frontieri u dana wara żmien ta' 12 ta' Mejju jekk ikun hemm bżonn. U fil-fatt il-Kummissjoni ppreżentat proposta għabbażi ta' analiżi dettaljata li konkludiet illi għad hemm xi nuqqasijiet serji f'żoni tal-frontieri esterni u dan jpoġġi f'riskju iż-żona Schengen. Il-proposta rakkomandazzjoni tal-Kunsill għandha lan li jkun hemm tkomplija ta' dawn il-kontrolli fil-frontieri minn dawk il-ħames stati membri li għadhom kif issemmew li wetqu dawn il-kontrolli għal dawn ir raġunijiet jiġifieri mill-ġdid tana jkonċerna l-Austria, il-Ċermanja, Danimarka, Svezja u Norveġa. Diskutajna din il-proposta u anki kien hemm enfasi fuq il-fatt illi dan għandu jseħħ biss dawk il-frontieri interni fejn din hija xi ħaġa meħtieġa u proporzjonali. Fit-12 ta' Mejju l-Kunsill adotta din id-deċiżjoni ta' implementazzjoni rakkomandazzjoni li ġiet ippreżentata il-Ġermanja u l-Awstra stan ittant notifikaw il-Kunsil illi jiddeċidew illi se jissuktaw dawn il-kontrolli għabbażi ta' din il-rekomendazzjoni. Ta' kollox minna għaj grazzi. Si, il signora Moshammer issa, għal-Kommissjoni. Grazzi ħafna, Signora President. Memx wix nistan zid minn naħa tal komissjoni reprezentant tal-Kunsil diġa spiega fid dettal il-passi li ttieħdu, forsi elementi ħor li nistan semmi kif għanna fil-patta għal-roadmap għal-Schengen, l-idea li morru l-ura għal-zona Schengen minar kontrolli fil-frontieri sal-axar din is-sena u nixtiequ narfu wkoll li l-Greċja mlet ħafna sforzi u s-sitwazzjoni ċertament marret għall-aħjar. Greċa u koll kella ħafna jnuna fuq livell finanzjarju u tekniku kemm il-Kummissjoni, l-Aġenziji u anki mill-Istati Membri. U fil-fatt għamlet ukoll progress fil-mod kif hija timplementa l-kontrolli fil-frontieri. Anki l fdejma Turkija qed juri l-ewwel riżultati tiegħu. Madana kollu xorta rajna l-bżonn illi nippreżentaw il-proposta u l-Kunsill kien tal-istess fema u bekk id-deċiżjoni t implementazzjoni ġiet adottata bir-rakkomandazzjoni anki għal frontieri interni fejn l-istati membri jistaw iżommu kontrolli ta' dan it-tip Dan ifisser li dawn il-kontrolli jsiru b'mod proporzjonali biss u strettament jekk dan ikun meħtieġ. il Kummissjoni qed tagħmel monitoraġġ tas-sitwazzjoni u tiddependi fuq il-kontribuzzjoni tal-Istati membri biex bekk nkunu nistgħu nanalizzaw is-sitwazzjoni u kif qiegħda titmexxa fil-prattika grazzi. Grazzi lis-Sinjura Moshammer. Mela, issa, kellima interventi jekk joġobkom. Jider li kollox huwa ċar u kulħadd fem, grazzi lilkom tnejn tal-li attendejtu għal din il-laqa tal-komitat. U bekk jiena nista' nikkonkludi din il-laqa. Nibdew għada fid-disa nerġa'. Grazzi kollegi tal-li attendejtu għal kooperazzjoni ta'kom u il-President Great Gentleman tirringrazzja l-interpreti. Niltaqgħu ta' filgħodu. Is-sera ta' tajba